Il Presidente. Il Presidente. president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

Très bien, bravo les enfants. Hein? Proset tfal Vous chantez beaucoup mieux que moi, hein? Alors? Tkantaw ħafna ħjar minni. Tabas. Sere horrible. Min ix senkun qed inkanta però palissa. Grazzi ħafna, ħbib. Grazzi wkoll lil lima Eh, Vice President eh, Federica Mogherini, Michel Bachelet u eh, mistednin għalija u ta' onur illi hawn ħafna minnkom f'dan l-emiċiklu tal-Parlament biex niċċelebraw is-70 anniversari tal-Dikrazzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem kien fil-fatt f'Pariġi fil-1943 48 fejn il-ġusma Uda adottaw id-dikjerazzjoni. Dan it-tekst wassal għall-ideja illi il-bnedmin għandhom drittijiet dan it-tekst eh, huwa legalment vinkolanti. u dan id-daħal fil-kostituzzjonijiet imma d-difiża ta' drittijiet tal-bniedem eh, qed taffaċċja ħafna teddit minn livelli differenti. L-internet qed iwassal għal eh, libertà tal-espressjoni iżda tista' twassal ukoll għal ksur tal-ħajja privata u tista' tiġi użata bħala għodda ta' manipolazzjoni u tista' timmina d demokrazija tagħna. Il-kriżi umanitarja, id-diżastri ambjentali waslu għal movimenti kbar tal-popolazzjonijiet ta dana wasal għal konsegwenzi drammatiċi u jfisser ukoll li hemm sfruttament ta' persuni vulnerabbli u ta' minoranzi Għalhekk aħna rridu nerġgħu nduru lejn id-dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Il-prinċipju ta' dikjerazzjoni mal-bażi tal-bini tal-Unjoni Ewropea u din aħna għadna niftakru l-orrur li kien hemm fiż-żewġ gwerer dinjin, il-persekuzzjonijiet u dak kollu li saħ kien kiseħ kisser id-dinjità tan-nies biex immexxu il-passi tagħhom lej komunità reali tal-pajjiżi Ewropej kien hemm rieda soda li nevitaw li dawk it-traġedji jistgħu jirrepetu ruhom ir-rispett tad-dinjità umana tal-libertà tad-demokrazija, l-ugwaljanza u l-istat ta' dritt permettew lill-Unjoni Ewropea sabiex tiggarantixxu sebajn sena ta' paċi. Dawn il-valuri, dawn id-drittijiet huma appoġġati mit-trattati u jsibu l-espressjoni ola tagħhom fid-dikirazzjoni tal-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew L-unika istituzzjoni li għalletta direttament mill-ċittadini tal-Unjoni Ewropea tinsab fuq din biex tkun tista' tħares dawn id-drittijiet għal 30 sena permezz tal-Premju Sakharov tagħti eh, ġieħ lil persuni u organizzazzjonijiet li jżommu għal bandiera ta' drittijiet tal-bniedem. Ħames rebbieħa tal-Premju Sakharov mbagħad irċivew ukoll il-Premju Nobel għal paċi. L-aħħar li kien hemm kienu Denis Mukveġ u Nadja Murata u anka il-ġimgħa ta' drittijiet tal-bniedem hija eżempju tal-impenn tagħna. Jippermetti tippermettilna li niltaqgħu u nirringrazzjaw l-organizzazzjonijiet li kuljum jiġġieldu sabiex jiddefendu il-prinċipi li nsibu fid-Dikjarazzjoni Universali. Ħafna minn dawn l-organizzazzjonijiet huma preżenti hawnhekk illum f'din il-Kamra. U nixtieq ngħid grazzi għal dak kollu li tagħmlu. Intom il-gwardjani tad drittijiet tagħna. Illum hija l-ġurnata dinija ta' drittijiet ta' tfal u ta' żgħażagħ. F'dan l-emiċiklu għaw ukoll ħafna żgħażagħ li nixtieq nilqahom ehm, u nsemmilhom. Daw jirrappreżentaw il-ġejjini tagħna li nittamaw ħajkun aħjar mill-preżenti li għandna għaliex għatem wisq violenzi lejn it-tfal, kontra tfal, hemm wis tfal ehm, soldati per eżempju, eh, wis tfal li jiġu eh, soġġetti għal violenza sessuali, wis tfal eh, vittmi tal-gwerra, tal-violenza tal-gwerra. Ma ninsewx li rridu naħdmu bla is biex nigarantixxu il-futur tagħkom. U f'din il-dar li hija l-Unjoni Ewropea, intom il-kol tħossukom protetti u tistgħu tipparteċipaw b'mod attiv għall-għażliet tal-gvernijiet. Din hija d-demokrazija. Wieħed mid-drittijiet li aħna rridu nigarantulkom hija li tkunu tistgħu tużaw il-web, il-medja soċjali mingħajr ma tkunu esposti għal kontenut projbit jew mhux adat, jew inkella għal insulti, jew inkella eh, atti ta' eh, cyberbullying. Ix-xar li għadda Il-Parlament approva regoli ġodda għal siti li għandhom audio u video bħal YouTube, Netflix jew anka Facebook. Dawn ir-regoli permettu li neliminaw kemm jista' jkun malajr il-kontenut mhux xieraq u jobbligaw lill pjattaformi sabiex iħarsu aħjar id-data personali tagħkom. Ħbieb eh, mistiedna l-aħħar rapport fuq il- drittijiet tal-bniedem tal-Parlament Ewropew li ġi prezentat fi Strasburgu ġimgħa ilu titlob li l-istituzzjonijiet u l-Istati membri Ewropej sabiex jitkellmu b'mod sot u bleħen wieħed sabiex jappoġġaw id-drittijiet tal-bniedem u min jappoġġhom. Dan huwa appell li rridu niġbru flimkien sabiex inkunu nistgħu nappoġġaw pereżempju lil dawk li huma perseguitati minħabba il-twemmin tagħhom qed naħseb dwar Asja Bibi, nisranija fil-Pakistan, jew inkella ħafna rappreżentanti ta' minn ta' reliġjonijiet li huma vittmi madwar id-dinja. Irridu niddefendu wkoll barra u ġo l-Ewropa il-libertà ta' dawk li huma l-ewwel li jieħdu ħsieb id-drittijiet tagħna. Il-ġurnalisti ħafna drabi x-xogħol tagħhom huwa medet minn dawk li jridu jillimitaw il-libertà tagħna biex jikkundizzjonaw l-informazzjonijiet. Daphne Karwana Garizia, Janku Jacks, Jamal Kazzoċ, dawn huma l-iżjed każijiet reċenti ta' ġurnalisti li tilfu ħajjithom biex jiddefendu l verità Imma jiena naħseb ukoll dwar ħafna ġurnalisti oħra li għadhom miżmuma fil-ħabsijiet tat Turkija jew anke postijiet oħra madwar id-dinja. Is-sitwazzjoni tal-lum trid tiġġalna naħsbu wkoll fuq il-fatt li ħafna pajjiżi nisa irġiel m'għandhomx l-istess drittijiet u l-istess opportunitajiet ħafna drabi n-nisa eh, m'għandhomx id-drittijiet, m'għandhomx motija lilhom id-drittijiet fundamentali tagħhom huma marġinalizzati mis-soċjetà huma vittmi tal-vjolenza. Għalhekk nixtieq inġeddet l-appell tal-Parlament Ewropew dawk il-pajjiżi li għadhom makku ma ratifikawx il-Konvenzjoni ta' Istanbul fuq il-ġlida kontra il-vjolenza kontra n-nisa eh, biex jagħmlu dan. Ma rridu nħarsu kollej darna hemm wisq nisa li ġu maqtula Wis nisa li jiġu trattati ħażin. Wis nisa li huma konsidrati bħala eh, inferjuri bħalma sfortunatament ġara anka hawnhekk. Meta nitkellmu fuq id-drittijiet tal-bniedem ma nistgħux ninsew is-sitwazzjoni f'pajjiżi bħal Venezuela f'dan il-pajjiż ksur ta' drittijiet ċivili, trattament ħażin, restrizzjonijiet għal libertà tal-espressjoni. Il-Parlament Ewropew se jkompli u ħajintensifika l-appoġġ tiegħu għall popolazzjoni tal-Venezuela, speċjalment għal dawk li ħarsu id-drittijiet tal-bniedem bħal pożizzjoni eh, demokratika tal-rebiħa tal-premju Sakharov tal-2016. Nixtieq nirringrazzja il-presenza tal-ex-president tal Ċile, Michel Bachelet, u nitlob li bħala Latino Amerikana li tagħti priorità l din is-sitwazzjoni. Ħbieb, permettuli nala billi nikwota lis sinjura Eleanor Roosevelt meta naħseb li dokumenti li jesprimu ideali mandomx peace sakemm in-nies ma jafux, sakemm in-nies ma jifmux u sakemm in-nies ma jitolbux li taw dawk id-drittijiet. Aħna nejxu ġo dinja fejn għanna ehm, azzjonijiet distruttivi li għedin jaġixxu s-soċjetà hija kbira daqs kemm qatt kienet qabel. Irridu għalhekk dokument innaqlbu għal xi ħaġa ħajja li hija eh, li huwa tajjeb għal kull ġenerazzjoni. Aħna lkoll irridu nkunu eh, favur id-drittijiet tal-bniedem naħdmu favurihom. Aħna għalhekk nitolbu l-individwi kollha il-vernijiet l-intraprizi sabiex aħna il-koll namlu differenza, kull wieħed waħda minna. L-Unjoni Ewropea tkompli tappoġġa u tiddefendi id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja madwar id-dinja. Grazzi ħafna ħbib tiegħi. Grazzi ħafna tal-li ġejtu Brussel. Grazzi. Lascio ora la parola all'alto rappresentante. Issa naddi l-kelma l-rappresentanta Olja, l-Sinjura Mogherini, Umbat ikonna l-possibilità li permezz ta' video nisimaw il-Segretarju Ġenerali tal-ONU Antonio Guterres. Eh, Antonio Gutierrez. Grazzi Antonio. Ipermetti li nibda billi nirringrazzja minn qalbi lilek il-Parlament Ewropew tal-li deċidejtu li tiċċelebraw fl-imkien din il-ġurnata Aħna ħsibna li kienet l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu ġifieri norganizzaw iċ-ċelebrazzjonijiet għall-anniversarju tad-Dikjarazzjoni Universali tad Drittijiet tal-Bniedem flimkien mal-forum annwali fuq id-drittijiet tal-bniedem ehm, mal-NGOs. U jiena naħseb li kienet għażla tajba ħafna anka biex nindikaw il-mod ta' kif l-istituzzjonijiet Ewropej flimkien jaħdmu biex iħarsu u jipromovu drittijiet tal-bniedem mhux biss fl-Unjoni Ewropea ma fil-kumplament tad-dinja jgħid mal-kollegi tagħna tal-soċjetà ċivili 70 sena wara id-Dikerazzjoni Universali tad Drittijiet tal-Bniedem ġiet miktuba aħna għadna qegħdin naħdmu sabiex kull kelma minn dik id-dikerazzjoni nagħmluha prassi, nagħmluha realtà. U parti kbira tal-ħidma kollettiva tagħna ssir mill-NGOs għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja minn qalbi, b'mod sinċir, lilkom mill-organizzazzjoni ta' soċjetajiet ċivili u dawk li qegħdin jaħdmu biex jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem ħbieb madwar id-dinja li magħhom taħdmu eh, fuq bażi ta' kuljum u li illum għamiltu il dan il-vjaġġ biex kunu hawn Intom il-parti essenzjali tal-ħidma tagħna biex nippromovu u niddefendu d-drittijiet tal-bniedem. Meta taqraw id-dikerazzjoni huwa ċar li għatfad l triq twila. 70 sena ilu dikerazzjoni qalet li kulħadd għandu id-dritt li jaħdem u id-dritt li kollu paga indaqs għal xogħol indaqs. Id-dikjerazzjoni rikonoxxi id-dritt ta' kulħadd għall-edukazzjoni mingħajr ebda distinzjoni għal razza, ġeneru, reliġjoni, etniċità, mm, sfond soċjali u mezzi finanzjarji. Id-dikjerazzjoni verament kienet eh, avvanzata għal żmiena u f'pajjiżi l-Italja nisa inataw il-vot biss sentej qabel ma tħarma ġiet pubblikata d-dikjerazzjoni F'ħafna pajjiżi oħra drittijiet tal-vot kienu għadhom ristretti għal ċertu gruppi soċjali, imma d-dikjarazzjoni rikonoxxiet li unikwota kulħadd għandu id-dritt li jipparteċipa fil-gvernanza ta' pajjiżu u li r rieda tal-poplu se tkun il-bażi tal-awtorità tal-gvern. Aħna għanna triq twila qoddimna sabiex ikonna demokrazija li verament tkun inklusiva, sabiex nagħlqu d-distak li jeżisti fil-pagi bejn is-sessi li jkun hemm dinjità għal kulħadd li lin mir-reliġjon, il-kulur jew l-etniċità. Ħafna minnkom li qegħdin hawn illum poġġejtu ħajjitkom għas-servizz ta' dawn l-anijiet. U għalhekk irridu nkunu grati. U għal dan l-impenn uħut minnkom iffaċċaw il-vjolenza, il-fastidju, il-ħabs. il il fastidju il ħabs ħafna ħbib, anka ħbib personali tiegħi jinsabu l-ħabs. Wis mill-kollegi u ħbib tagħkom ma jistgħux ikunu għaw illum għaliex m'għadhomx ħilsa jew inkella ġew maqtula. 70 sena wara Dikjerazzjoni Universali, aħna ma nistgħux nieħdu id-drittijiet tal-bniedem bħala ħaġa skontata, dan huwa l-ewwel messaġġ Anzi, drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali reġgħu qed jaqgħu taħt pressjoni ġdida uħud madwar id-dinja qegħdin jgħidu li drittijiet tal-bniedem huma xi ħaġa skaduta li l-interessi nazzjonali jistgħu jiġġustifikaw li jiġu moħnuqa il-drittijiet ehm, tal-bniedem ċertu drittijiet li sigurtà nazzjonali titlob li jiġu eh, imwaqfa ċertu drittijiet. Aħna idinaw biex ngħidu l-kontra li l-unika sostenibilità hija waħda bbażata fuq ir-rispett sħiħ ta' drittijiet tal-bniedem kollha. Meta drittijiet soċjali, ċivili, il-libertajiet individwali jiġu garantiti hemmhekk imbagħad is-soċjetajiet tagħna jkunu b'saħħithom u protetti u siguri, kull ksur ta' drittijiet tal-drittijiet ċivili huma ksur tal-interessi nazzjonali tagħna. Kull sena niprofaw nuru dan fil-prattika, iġveri stejjer reali ta' nisbħalkom f'din il-kamra, f'mument meta drittijiet tal-bniedem jiġu attakkati nixtiequ niċċaqalqu minn approċċ difensiv għal wieħed aktar proattiv. U dan propju għaliex qed jiġu dubitati il ġirti tal bnida irridu nżommu f'moħħna xifissru fil-prattika fil-ħajja ta' kuljum u xi niksbu flimkien f'dawn is-70 sena minn meta kienna l-Dikjerazzjoni Universali. Hemm xi pajjiżi li taw id-dritt li wieħed jivvota jew li studja li qatt ma kellhom qabel, nies li qatt ma kellhom qabel u dan huwa l-ikbar mutur li żied mutur b'saħħtu għall-bidla kien hemm eh, min ħareġ mill-faqar, eluf ta' persuni ħarġu mill-faqar u permettewlhom li jgħixu ħajja aktar eh, normali. Hemm min għadda d-demokrazija anke hawnhekk fl europa Għalhekk aħna naqadna ma' 13 il-pajjiż madwar id-dinja mill-kull eh, kontinenti kollha biex nuru li l-progress fuq id-drittijiet tal-miedem qed isseħħ madwar id-dinja u dan huwa biss grazzi għad-determinazzjoni tagħna, r-rasib sa tagħna biex ngħidu hekk u l-kuraġġ tagħna u grazzi Michelle għax aħna konna flimkien fl-Assembleja Ġenerali ta' New York u ppreżentajna dawn l-istejjer tajbin u nuru li determinazzjoni l-kuraġġ u xogħol komuni u wassal riżultati. Aħna rakkuntajna dawn l-istejjer biex nuru li l-progress fuq id-drittijiet tal-bniedem huwa possibbli u qed jiġri biex nuru li grazzi għal nies bħalkom hemm tama li għadha ħajkun aħjar mill-lum. Dawn huma stejjer ta' empowerment, ta' emancipazzjoni. Affarijiet li kienu ħżiena li saru tajbin, komunitajiet li saru aktar b'saħħithom permezz tal-ħidma ta' soċjetajiet ċivili. Tfajliet li rifjutaw li jżewġu eh, żar wisq qed jingħataw għajnuna Eh, il-kulturi indiġeni li qed iżommu l-artijiet tagħhom. Il-migranti qed jaslu f'postijiet li jistgħu sejħulhom eh, id-dar tagħhom anke jekk f'ħafna postijiet dan għadu mhux qed iseħħu vera li d-drittijiet tal-bniedem qed ikomplu jinkisru madwar id-dinja, inkluż hawnhekk fl-Ewropa. U li f'ċertu pajjiżi is-sitwazzjoni qed teħrax. Iżda l-aħbar it-tajba hija li m'hemm xejn inevitabbli dwar dan kollu, aħna lkoll nistgħu nikkontribwixxu għal bidla pożittiva Aħna l-koll għanna interess biex dan isir. Kull individu, kull pajis, kull istituzzjoni għanna għażla ċara x'namlu u jina nemmen fil-seta tal-ispirazzjoni, il-kontaċ li jist, il-kontaċ li jista' jkun hemm meta wieħed juri riżultati jirrakkonta l-istejjer. Aħna fl-Unjoni Ewropea għamilna l-għażla tagħna u rejnija b'mod ċara. Aħna appoġġajna nies bħal Nadja Morat u Dennis McWeger tul is-snin u speċjalment meta kellhom bżonn U bil-programm tagħna biex nappoġġaw id-drittijiet tal-bniedem appoġġajna nies bħalkom meta bħal Q meta e, kien hemm teddida fuq u fuq il-familja tiegħu. Ħdimna flimkien kultant anke fuq livell privat u siket biex inkunu nistgħu niksbu il-ħelsien ta' ċertu attivisti politiċi. Bħalma milna ftit xurilu f'pajjiż bħal Azerbajġan u kif inkomplu nagħmlu kuljum kullimkien madwar id-dinja fil-pajjiżi li huma viċin tagħna kif ukoll dawk il-bot. U settembru li għadda inaqadna mal-Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni Islamika l-ewwel darba biex ngħaddu riżoluzzjoni fil ġus maquda fil-Kunsill ta' Ġittijiet tal-Bniedem biex nistabilixxu mekkaniżmu ta' responsabilizzazzjoni f'Myanmar. Nawnu ma biss eżempju ma bħalma qal Antonio, ix-xogħol tagħna jkompli f'darna, is-soċjetajiet tagħna hawnhekk fl-Ewropa mhumiex perfetti, u għandna dmir anka bħala kredibilità biex nżommu enfasi kostanti fis-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-kontinent tagħna. Tkun ħaġa sabiħa jekk il-drittijiet tal-bniedem jistgħu jinkisbu darba l dejjem, imma l-affarijiet mhux hekk jaħdmu anke fil-ħajja. Eh, le, ma tikseb xejn qatt darba l dejjem id-drittijiet tal-bniedem huma xogħol li għaddej kontinwament. Kull ġenerazzjoni għandha responsabilità speċifika f'żminijiet diffiċli bħal tagħna. Jiena naħseb li r responsabilità tagħna hija li nevitaw żball wieħed. Aħna ma nistgħux inċedu għall-idea li din l-istqarrija hija ta' żmien ieħor ta' perjodu differenti jew biss hija biss ta' ftit pajjiżi jew li hija xi ħaġa tal-passat. Insejħula dikjarazzjoni universali għal raġuni waħda li x-rappresentanti minn madwar id-dinja jinaqdu flimkien qablu fuq il-prinċipju mhix xi ħaġa ta' kultura waħda jew ċivilizzazzjoni waħda, Id-dinja kienet għada kif għaddiet mill-ikbar katastrofi tal-istorja tal-bniedem u aħna kellna l-ikbar responsabilità. U d-dinja kollha f'dak l-istadju sabet il-kuraġġ li tingħaqad biex issib xi bażi komuni wara l-ikbar distruzzjoni devastanti fl-istorja biex issib bażi komuni li lin mill-firda reliġjuża ideoloġika u kulturali. Issa rridu nerġgħu nsibu dak l-ispirtu ta' għaqda, rridu niftakru li hemm xi ħaġa li żżomna flimkien bħala bnedmin li lin mill-differenzi u nuqqas taqbil kollu tagħna. Rridu nżommu f'moħħna li d Universali, l-ġlus maquta, l-ICC u r-regoli kollha li qbilna fuqhom flimkien mhumiex xkiel, mhumiex ostaklu kontra il-kisba tal-interessi nazzjonali partikolari tagħna. Meta aħna ninaqdu jiġri l-kontra Dawn il-prinċipji din il-bażi komuni huma il-bażi għal koeżistenza tagħna u l-unika mod li għandna biex nżommu u nippromovu l-interessi nazzjonali u nevitaw katastrofi oħra. Wara 70 sena hemm bżonn li mmorru lura għall-ispirtu tal-1998. Irridu dik id-dikjerazzjoni nżommuha fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna Għalhekk nixtieq nikkonkludi billi ngħidha mhux anniversarju, mhix kommemorazzjoni. Id-Dikirazzjoni Universali għadha manifesto għallum hija għandha tkun id-dawl li gwidana għal ġejjieni fl-Unjoni Ewropea kif inhi u anka id-dinja antika. U nirringrazzjakom il-koll, speċjalment anka għax-xogħol ta' kuljum li permettimna nagħmlu grazzi. I am delighted to convey my best wishes Jina verament kontent li nebat il-xewqat biħti għaj ta' sena 70 anniversarju tal-aħjar dikerazzjoni dikjerazzjoni għatamilna dikerazzjoni ta' ġutijiet tal-bniedem. Dan il-tekst jaqsam il-vizjoni maqsuma tagħna Eh, tal-progress uman u benessri. Imma minkejja l-kisbiet mill-1948 qed naraw li għad fadal wis distakki l qed naraw erużjoni perikoluża ta' drittijiet fundamentali u tal-libertajiet, prinċipji demokratiċi u l-istat ta' dritt. Refugjati migranti minoranzi qegħdin jifacċaw dejjem aktar beda u attakki. Jridu nsaħħu l-impenn tagħna biex nassiguraw drittijiet ta' dnidem għal kulħadd. Din huwa għan fih innifsu huwa kruċjali biex nmexxu l qudiem il-paċi u l-iżvilupp sostenibbli. Jiena nirringrazzja l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għall-isħubija soda f'din ix-xogħol kollettiv. Grazzi. Grazie, lascio ora la... Grazie, naddi l-kelma issa l-presidenza eh, naddi lill onorevoli Panzeri, nishtiq nirringrazzja għal kontribuzzjoni tiegħu eh, biex irnexxinna norganizzaw dan l-avveniment. Tajb wis, grazzi, nixtieq nirringrazzja lill-President Tajani u għal messaġġ li waslinna il-Segretarju Ġenerali Gutierrez, kif ukoll nixtieq nirringrazzja l-rappreżentanta Olja Federica Mogherini tal-li fetħet il laqgħa tagħna bi kliem sinifikanti ħafna. B'xi mod jew ieħor nixtieq inrendi ġieħ għall-impenn tagħhom sabiex iżommu eh, fuq livell oli u ta' priorità eh, tal-ġus maquda u tal-Unjoni Ewropea għal protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u dekjerazzjoni Universali. Jien qed nieħu gost li qed niftaħ l-ewwel panel tal-konferenza tal-livell oli bċertu mistiedna verament distinti li huma magħrufa għall impenn tagħhom favur id-drittijiet tal-bniedem, tal-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza u tad-dinjità tal-bniedem. Palma diġant qal L-istqarrija universali ta' drittijiet tal-bniedem ispirat aktar minn 80 trattat internazzjonali fuq drittijiet tal-bniedem. Kif ukoll il-kostituzzjonijiet ta' ħafna pajjiżi isemmu din id-dikjerazzjoni b'mod espliċitu. Qed nitkellem fuq l-aktar dokument tradott fid-dinja għandu aktar minn 500 traduzzjoni f'lingwi differenti f'dawn l-aħħar 20 ta' snin saret ħidma kbira biex jiġi promossi u protetti Eh, il-drittijiet tal-bniedem minnaħa ta' ċaqli ta' gvernijiet kif ukoll ta' soċjetà ċivili. Din l-azzjoni kollettiva kienet indispensabbli biex inkunu nistgħu nimxu qudiem fil-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem. U minkejja il-progress sinifikanti fit-tnaqqis tal-faqar minn snin design sal-lum, in-nuqqas ta' ugwaljanza fiħdan il-pajjiżi żdied Fil-fatt fejn in-nuqqas ta' gwaljanza tnaqset b'suċċess, xorta waħda għadu fuq livell qoli. Il-problema ta' nuqqas ta' ugwaljanza jeddet il-drittijiet ehm, tal minem u jista' jwassal sabiex jiddajje fil netwerk ta' dawn id-drittijiet għalhekk jiena nħoss li t-tnaqqis tad diżugwaljanza kif ukoll il-protezzjoni tad drittijiet tal minem għandhom ikunu indaqs u għandu tkun għandha tkun battalja waħda. U din hija xi ħaġa li hija waħda mill-għanijiet prinċipali tal-Aġenda 2030 għal żvilupp sostenibbli. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ħadmu id fit biex jipromovu dinja bbażata fuq ir-regoli, l-liġi internazzjonali u l-multilateralizmu. Issa hija responsabilità tagħna li ndefendu b'mod ta' kuljum il-trattati internazzjonali fuq id-drittijiet tal-bniedem li huma vinkolanti u fl-istess ħin jiffaċċaw sfidi ġodda. Aħna llum nixtiequ niffaċċaw kemm l-isfidi strateġiċi kif ukoll l-opportunitajiet. Għalhekk għandna dawn il-mistoqsijiet li rridu nsaqsu. Għaliex id-drittijiet umani universali huma kruċjali f'dinja fil-li qiegħda tinħin kollu tinbidel. Għaliex huwa importanti li nħarsu nippromovu dawk li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem. X'inhi id-dinjità umana u għalfejn hija importanti? kif nistgħu nħarsu bl-aħjar mod id-drittijiet tal-bniedem kollha inkluż l-isfida tan-nuqqas ta' ugwaljanza kif nistgħu niddefendu nippromovu bl-aħjar mod ordni li huwa bbażat fuq regoli u l-multilateralizmu fil-qalba tiegħu. Għalfejn għandna insaħħu responsabilità internazzjonali u l-ġlieda kontra l-impunità din hija ħaġa ta' rilevanza kbira fid-dinja li qiegħda tinbidel u fl-aħħar net għalfej huwa importanti nippromovu narrativi pożittivi fuq id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha. Ovvjament jina nawguralkom diskussjoni li trendi l-frott bħalma għettilkom għanna mistidna importanti li għan istedinom u issa nixtieq nibda billi naddi il-kelma mhux aktar minn 10 minuti il-mistidnen tagħna Michel Bashiden li huwa komissarju għolja ġittijiet tal-bniedem. Ija. Grazzi ħafna, Sur President, ta' dan il-Kumitat, membri tal-Parlament, membri ta' 28 Parlament Nazzjonali, Eccellenzi, Kummissarju, Panelists, Ħbib mis-soċjetà ċivili, NGOs, dawk li defendu drittijiet tal-bniedem, kollegi ħbib, huwa ta' unur li jiena preżenti fost dawn il-panelist għan distinti u għet nitkellem fisem is-Segretarju Ġenerali kif nistgħu immexxu l qoddim id-drittijiet tal-bniedem l-Ewropa fl-Ewropa u madwar id-dinja biex jappoġġaw id-dikjerazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. tal bniedem l europa fl ewropa u madwar id dinja biex jappoġġaw id dikjerazzjoni tad drittijiet tal tal bniedem Fisem xaħat ċiljan li kien wieħed minn dawk li l-dekorazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, l-adozzjoni rappresentat ħani kwota avveniment verament rilevanti storiku dwar il-valur suprem tal-persuna, valur li ma jiġix mid-deċiżjoni ta' xi seta dinija imma fil-fatt li jeżistu. U dan jista' jwassal għad-dritt inaljenabbli tal-ħajja eh, minajr bżonnijiet u oppressjoni u l-libertà l wieħed jiżviluppa l-personalità tiegħu. U din id-dikjerazzjoni waslet għal titjib kbir fil- eh, għal dik li hija s-saħħa, l-edukazzjoni, l-paċi madwar id-dinja f'dan l-aħħar 70 sena inqas marġinalizzazzjoni u inqas abbuż ta' ħafna minoranzi. In-nies eh, konfermaw id-dritt tal-ugwaljanza u li jgħixu mingħajr li jkun hemm eh, oppressjoni u li jkollhom opportunitajiet indaqs. Aħna nistgħu naraw is-seta u l-valur ta' dawn il-kisbiet fir-reġun li ftit eh, xiren ta' snin eh, ilu biss kienet xena ta' devastazzjoni tal-gwerra u l-Holocaust. Id-demokraziji kienu motija għafas legali b'saħħtu gvernati mistat ta' dritt, istituzzjoni soda kif ukoll is-soċjetà ċivili jassiguraw dibattitu wiesa, soċjetajiet saru dejjem aktar inklusivi, aktar jirrispettaw u f'ċertu każijiet dawk li jagħmlu ksur ġew eh, mres għal qorti u f'numru ta' pajjiżi il-dritt tan-nies tal-verità u tal-, -tal redress ġew indirizzati u dawn jindirizzaw il-bżonnijiet u d-drittijiet tan-nies. U fejn kien hemm żmien meta l-ġenituri setaw jgħaddu minn perjodu fejn it-tiranti jħonqu drittijiet tagħhom issa nirreferu għad dikerazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja u ħafna minn elementi huma liġi prassi Fi żmien 70 sena għandna qafas ta' trattati vinkolanti li stabilixxu istituzzjonijiet intergovernamentali kif ukoll firxa ta' liġijiet um, u impenji li jsiru mod ħieles mill-istati. Għalhekk mhuwiex faċli wieħed jipprova jsib l-affarijiet pożittivi meta wieħed jħares lejn id-dinja u speċjalment dawn l-aħħar 70 sena, imma kien hemm progress, kien hemm pass il qudiem Imma ovvjament għatanna ħafna ħafna passi x'namlu qudiem. Għalhekk ħbieb id-drittijiet tal-bniedem u um, dawn il-valuri huma setana u jmexxu l qudiem eh, tibdiliet pożittivi ma' kulħadd huwa konxi taż tal-kuntest eh, turbolenti u polarizzat li qed jeżisti f'din is-sebgħin anniversarju. U ma rridux nimminaw il-kisba tal- tal-miri tagħna. Il-konflitti qed waslu għal nies li jċalqu nuqqas ta' ugwaljanza, id-drittijiet pereżempju tan-nies LGBTI, kif ukoll id-drittijiet ta' minoranzi etniċi u reliġjużi qed jiġu ddubitati, l-spazju ċivili qed jonqos ħafna minn dawk li ddefendu l-drittijiet ċivili ġew imxekkla jew maqtula jew arrestati. Ir-riżultati li kellna tul dawn is-snin issa qegħdin jieqfu u qegħdin anzi jintbagħtu lura. U l-Unjoni Ewropea għandha benchmark b'saħħithom ta' drittijiet tal-bniedem l-indipendenza ġudizzjarja, l-libertà tal-istampa, eh, fċertu postijiet dawn l-affarijiet qed jitnaqru. Il-hate speech qed jiġi indirizzat lejn immigranti u minoranzi, Għalhekk huwa essenzjali li nkomplu nimxu l qudiem għal dawk li huma drittijiet tal-bniedem kullimkien u nassikuraw li dawn ma jitnaqsux u li nkunu nistgħu ninkludu komunitajiet differenti bħal komunità Roma nies li għandhom diżabilità, l-anzjani, il-foqra fis-soċjetà sabiex nassiguraw li drittijiet tagħhom inklużi b'mod sħiħ. Fil madwar il-globu, in-ugwaljanzi li qatt ma rajna bħalhom, Aħna nittamaw li nilħu l-għanijiet tal-Aġenda 2030 kif ukoll il-wedit tal-ġittijiet tal-bniedem fil-waqt li b'mod parallel tibdil fil-klima qed jintensifika u dan joħloq konsegwenzi negattivi għad ġittijiet tal-bniedem għalhekk aħna qed niffaċċaw il-mument tal-verità għanna opportunità sabiex nerġgħu nistabilixxu ir-rilevanza kritika tal-approċċi multigovernamentali u multilaterali li jirrispondu għat tarbit li hemm minħabba dawn l-isfidi. Opportunità li nieħdu nimplementaw deċiżjonijiet immexxija mill-klarità u l-oġġettività tal-liġi tad-drittijiet tal-bniedem meta konna qegħdin nitkellmu fuq il-migrazzjoni, il nazzjonaliżmu, tibdil fil-klima, inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali indipendenza ġudizzjarja, libertà tal-espressjoni, sorveljanza tal-massa, intelligenza artifiċjali, l-importanza vitali tal-ispazju pubbliku għall parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-qalba ta' dawn l-sfidi kollha huma e, drittijiet ċivili, soċjali, kulturali. U dan kollu biex inkunu saw ntaffu l-effetti jitlob li naħdmu fl-imkien fil-qafas tal-liġi ta' ġrittijiet tal nidem meta jkun hemm qafas sot u li wera eh, li ħadem mod tajjeb parti minn dan il-qafas taqa taħt pressjoni kbira llum imma x-xorta għadhom hemm u għadhom rispettati. Parti mill-isfida hija li dawn in-normi u standards internazzjonali jkun jistgħu jiġu mifhuma u aċċettabbli għal min jieħu deċiżjonijiet u jagħmel politika billi nispjegaw il-modi kif huma u n-nies tagħhom ħajbenefikaw mill-protezzjoni u promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Palma qalet Federica Mogherini u anka Stavros Labranidis aħna konvinti li e kif irridu inħabru il-dak li mhux aċċettabbli rridu nuru wkoll stejjer tajbin, stejjer pożittivi li jistgħu juru li jekk wieħed ħares id-drittijiet tan-nidem ikollna soċjetajiet aktar b'saħħithom biżvilupp sostenibbli aħjar biex ikunu nistgħu nimxu l biex nimxu l irridu nimbottaw lura. Aħna l-koll, gvernijiet, il-parlament, is soċjetà ċivili, is sistema tal-ġus maquda, il-settur privat, nisa, irġiel, tfal, Xirtajt bija li nimbottaw lura, l lura kontra l-verifikazzjoni ta' migranti minoranzi u komunitajiet oħra li sabu taħt mira billi naqdu fl-imkien il-prinċipju u l-verità rridu nibottaw kontra l-agenda tal-mibeda billi nuru dawl fuq il-valuri ta' dikerazzjoni universali, il-ġustizja u d-dinjità li tappoġġa il-benestri tal-umanità kollha inħares li Ewropa li għandha l-kuraġġ ir-rieda li tkompli tibni fuq il-kisbiet tagħha Ewropa li għandha l-konvenzjoni sabiex tappoġġa u s-saħħaħ eh, drittijiet tal-bniedem, progress soċjali, inklużjoni li hija l-saħħa tagħha li lesta tħares il-qoddim biex tifhem li l-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem ridu jgwidaw il-politiki fil-frontieri li jeżistu. Jiridu nibnu kultura ta' drittijiet tal-bniedem u kultura ta' dialogu, jiridu nsaħħu l-kultura ta' rispett, jiridu eh, nilqaw koll il-multitudni tal-ilħna tal illum aħna qegħdin niċċelebraw il-ġurnata ta' drittijiet ta' tfal għalhekk ejja nagħtuhom wirt importanti sabiex it-tfal ta' dan ir-reġun, it-tfal ta' madwar id-dinja u t-tfal tagħhom ukoll ikunu jistgħu jikbru u jirtu dinjità u id-drittijiet indaqsu inaljenabbli tal-familja li l-Unjoni Ewropea rikonoxxiet 70 sena ilu li hija il bażi tal-libertà, il-ġustizzja u l-paċi fid-dinja. Grazzi. Grazzi, gra Grazzi ħafna għal kontribuzzjoni tiegħek importanti sa nagħti l-mikrofonu lis sinjura Fatu Bensuda li ha prosekutur tal-Qorti Internazzjonali Kriminali. Grazzi President, Eccellenzi, kollegi, membri ta' soċjetà ċivili, sinjuri. E permettu li fil-bidu nesprimi il-ringrazzjament l parlament Ewropew e il-President tal-Parlament E, Sura Tajani u anki il-president tal-sottokumitat ta' dritti tal-bnidem Sur Panzeri tal-organizzazzjoni ta, ta' din il-konferenza u tal-istidinni nitkellem. U onura li eh, nitkellem u dimkom f'dan l-auditorju importanti u fl-istess ħin fl-imkien ma' l-ikbar kellima eh, li jgħatu il-kontribuzzjoni tagħhom eh, l-drittijiet tal-bniedem u l-ordni globali. Illum aħna qegħdin nitkellmu fuq anniversari importanti. Eh, Il-mizzena tal-ewwel gwerra dinjija, is-sebejn eh, tal- tal-dikjarazzjoni tal- ta' dritti tal-bniedem u anki l-20 sena mill-orti kriminali. Dana eh, iġelna nimmeditaw fuq l-sfidi li għanna u anki r-wol tal-ġustizja kriminali internazjonali fid difiż tal-dinjeta. Eh, Waqt li l-ICC miex eh, orti ta' dritti tal-bniedem fil f sens eh, rigorus, però għanda rwol importanti f'dan il-sujġet. Eh, wara t tini gwerra dinjija, eh, l-umanità kienet qed toħroġ mid-devastazzjoni u, violenza terribli wara l-atroċitajiet kollha il-komunità internazzjonali għamlet talba għal ġustizzja biex dawn affarijiet mhux se jerġgħu jirreputaw ruħhom. Uh, il-dinja għanda bżon ta' dinja ħjar u għanna il-bżon li niproteġu d-dinjita umana. U minn din il-kooperazzjoni intensiva waslu is-setat tal-liġijiet tal-drittijiet tal mnidem u il-liġi internazjonali kriminali. għara 70 sena eh, dan il- Eh, dikjerazzjoni tibqa l-pedament ta' dawn id-drittijiet u waqt illi anki bidla fil-modell eh, biex ikonna kultura ta' accountability għal krimini għal reati ta' eh, koroħ. Issa, wara il-gwerra birda u l-ġenoċidi ta' Ruanda u ta' l-Jugoslavia, il-twaqif tal-orti eh, internazjonali kriminali saret importanti fejn id-drittijiet ġew eh, traskurati ma jistax ikun hemm paċi sakemm ir-responsabbli ma jiġux eh, sanzjonati. L-ICC ħarġet minn dan il-moviment fl-1988 bħala Eh, realizzazzjoni tal-aspirazzjoni biex nikastigaw il-persuni illi huma responsabli tal-ikbar reati kontra l-umanità. Il-Parlament kien importanti eh, biex eh, fl-appoċ tal-Istatut ta' Ruma fl-1990 u kien appoġġa ħafna l-ICC mill-bidunet, il-qorti tibbenefika anki mill-appoġġ ta' 27 stat membru illi huma kollha eh, partijiet fil-Istatut ta' Ruma. Dan huwa importanti ħafna għaliex flimkien ma' mal-orti indipendenti internazjonali, l-istatut ta' Ruma ħolo sistema Interdependenti ta' ġustizja internazjonali kriminali, e bazata fuq il-kunċetti ta' komplementarjetà u kooperazzjoni. Dawn il-karatteristiċi eh, għamlu eh, mod li l-istatut ikun eh, kostrut eh, dinamiku u ta' interazzjoni kemm f'afas eh, unilaterali u, bila, u multilaterali. L-ICC hija eh, eh, eh, l-kulmine ta' dan is-sistema u l-uffiċċju tiegħi jiġġieled kontra l-impunità tal-reati l-ikbar l-iktar gravi. Fid-dinja tal-lum aħna rajna reati ta' atroċità fil-kontinenti kollha u waslu fil-sofferenza kbira u distruzzjoni ta' bliet u teżori eh, nazjonali eh, tfal, nisa u rġil iġu affettuati u kienu vittmi ta' din il-violenza flimkien eh, Eh, eh, flimkien ma reati importanti bħal trafikar u kol tan bledmin. L-uffiċu tiegħi eh, qed jasal riżultati u qegħdin neżaminaw attualment reati tal tal-atroċità mill-Ukrajna, l-Kolumbja, l-Venezuela, fil-Palestina, fil-Filippini, Bangladesh u fil-Myanmar. Uh, biex niddeterminaw jekk dawn is-sitwazzjonijiet eh, eh, u mhix eh, jiġġustifikaw stħarriġ. Jiena wkoll tlabt l-imħalfin tal-ICC autorizzazzjoni biex nagħmel investigazzjoni fil-Afganistan. Barra hekk qegħdin nifmu, qegħdin nimxu l fil- fil-reati fil-ġorġa u fil-Burundi u qed nibnu każijiet ta' prosekuzzjoni fil- Eh, fil republika Ċentrali, fil-Libja u fil-Cote d'Ivoire biex nakkużaw il-persuni responsabli tal-atroċità fil-Kongo u fil-Mali. Barra mill-attivitajiet attuali aħna għanna warrants eh, kontra 15 l-individwu eh, illi naħsbu illi huma kienu responsabli ta' reati gravi ħafna E, l-sfida tal-arrest u li waslu dawn il-persuni akkużati fil-qorti e, e, juri kemm importanti l-kooperazzjoni u biex naslu għal riżultati fl-isforzi tagħna ta' investigazzjoni. E, Surjakaton e, e, ġi arrestat il ġimali għaddit fil repubblika Ċentrali Afrikana Eh, il-ġustizja kriminali internazjonali miex fil-fat riserva tal-ebda istituzzjoni aħna fl-ICC ma nistawx naħdmu waħedna. B'mod partikolari l-impatt tal-ICC dependi fuq il-livell ta' l-appoċ politiku, finanzjarju, ekonomiku mill-attivitajiet mill-msiħba mil tal-ICC. Il-kooperazzjoni hija neċessarja biex inkunu nistgħu nżidu l-kuxjenza globali fl-ICC Il-kooperazzjoni hija neċessarja biex inżidu anki n-numru ta' stati li ikunu msieħba tal-ICC eh, taħt l-istat ta' dritt u konvenzjonijiet. Il-kooperazzjoni hija neċessarja biex nkunu nistgħu nibnu kapaċità ikbar f'pajjiżi biex nkunu nistgħu neġildu kontra reati ta' atroċità eh, u biex u l-impunità billi nżidu l-koordinazzjoni u taqsim ta' esperjenza u informazzjoni. Il-ġustizja internazjonali kriminali hija proġett globali u tibbenefika l-umanità kollha kemm Aħna kollha għandna responsabilità nimxu l-qudiem u nsaħħu dawn l-għanijiet kif eh, iż-żminijiet internazzjonali jadattaw ruħu mal dinja digitali anke aħna. Fl-ICC aħna qed nevolvu biex inkunu nistgħu nafaċċaw dawn l-isfidi u biex inkunu nistgħu nisfruttaw il-vantaġġi tal-żminijiet moderni billi nżidu l-kapaċità eh, ta' ġbir u preżentazzjoni ta' sinjali u evidenza bażata mit-teknoloġija. Per eżempju, meta inħaraġ Eh, il-warrant tal-arrest ta' Surfali, l-uffiċu tiegħi eh, uża l-użu ta' eh, video u social media, imma nistaw anki namlu iktar, mħafna organizazzjonijiet prezenti l-lum għandhom arfin uniku ta' ta' zoni eh, ta', ta suġġettu ġeografiċi li qed naħdmu aħna fuqhom fejn il-qorti hija limitata li taħdem estensivament eh, il-data u l-evidenza miġbura minn organizzazzjonijiet oħra tista' tkun importanti ħafna suċċess tagħna. Dan huwa mod dan huwa importanti ħafna fil-kooperazzjoni mal-first responders u l-organizzazzjonijiet li qegħdin fuq il-post eh, li jkunu hemm immedjatament wara l-avveniment. La, eh, la li kunem eh, taqsim ta' informazzjoni nistaw nizguraw il-konservazzjoni ta' evidenza vitali u nillimitaw iż-żmien li għaddi mill-ġbir ta' din il-evidenza eh, u eh, il-kas. Il Aħna għanna dmir li nieħdu passi koordinati biex namlu prevenzjoni ta' ksur ulterjuri u biex e, nakkużaw dawk li qed japprofittaw mill-ksur l-iktar violenti. Sinjuri, Eccellenzi, kif aħna nirriflettu fuq 70 sena tal-Dikjarazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem u sistemi li dejjem jikbru ta' eh, eh, ġustizja internazjonali kriminali u liġijiet fuq id-drittijiet tal-bnidem, irridu niftakru kemm imxina, kemm għamilna progress u universalment accettati li il-persuni kollha għandhom drittijiet ereditari u d-dinjità ta' kull wieħed minna għandha tiġi protetta. Aħna ma naċċettawx li il-vittimi tal-ar ksur tal-drittijiet tal-minam għandhom jissaportu fis-silenzju. Aħna ma naċċettawx illi l-persuni responsabli ta' dawn ir-reati jaħarbu l-ġustizzja. Kif is-Sinjura Mogorini qalet f'din l-awla fit-13 ta' Settembru ta' din is-sena, u meta l vittmi iħossu ruħom eh, seta, meta ir-responsabli ikunu impuni Eh, allora f'dan il-kas huwa diffiċli li wieħed jasal il-ġustizzja. L-accountability hija importanti biex nibnu il-pedament tal-ġustizzja. U jien naqbel ah, maħħa għax eh, fl-appell biex l-istituzzjonijiet tagħna jkunu iktar qawwijin u li nibnu sistema multilaterali iktar effettiv għanna bżon organizzazzjonijiet li għadmu li lem mill-frontieri fis servizz tal-umanità. L-ICC hija konsiderata bħala strument legali ta' rikors eh, għal eh, umanità kollha iridu nitkellmu fuq l-Istatut ta' Roma illi jgħidu li l popli kollha huma maqudin eh, flimkien u dan il-mużajk delikat jista' jinkiser f'kwalunkwe moment bil-reati bil eh, gbar li huma translazzjonali fir-natura. Jiena napoġġa u namira il-xol tal-Parlament Ewropew li jemnu fl-ICC u l-seta tal-liġi bħala strument biex inwaffu l-violenza u niproteġu dinita umana. Aħna ma nix ħidma sempliċi, imma kif aħna nimxu l-qoddim fil-mandat tagħna u aħna ma' fil-ġlida kontra l-impunità, jina fiduċuża illi flimkien aħna nistaw naslu eh, f'dinja binqas konflitti u dinja li eh, titlop ir-rispett għal abitanti kollha tagħha fil- eh, fl-irkejjen kollha tal-globu. Jiena inħa nirringrazzjakom u nintama li nkun nista' nkompli l-interazzjoni ma' kull wieħed minnkom. Grazzi ħafna. Grazie, grazie. Grazie. Grazzi għal kontribuzzjoni tijak u kol. Issa nisimaw minnant Stavro Tlambrinidis, la prezentant speċjali tal-Unjoni Europea għad-drittijiet tal-bniedem. Grazzi, President Antonio. Bib, aħna aħna persuni umani, maħniex annimali, ma tistax eh, tatini daqa ta' seq, ma tistax toqtolni, ma tistax poġġili l-ħabs ma tistax titrattani bħala annimal sempliċement għax ma noġbokx. U dan għax għandi dinjità umana. Din hija l-iktar ħaġa sempliċi illi d-dikjarazzjoni universali ta' dritti tal-bniedem qalet 70 sena ilu. Aħna għandna dinjità umana. U dinja l-unika ħaġa kien ħarsu f'kull kultura, reliġjon, sistema f'kull reġun fid-dinja issib illi toħloq il-bażi tal-sistema ta' ta' twemmin mem lebda parti fid-dinja illi fija id-dinjità umana mi storikament parti mill-filosofija tal-ħajja tagħhom. U dawk li jipruvaw jiksru drittijiet tal-bnedem, l-autoritari fid-dinja kollha jina għatma kienu joġbuni id-dittaturi laqqas eh, il-populisti, il-kapiet għawijin dawk li iridu jafsu il-popli tagħhom għal rida tagħhom u l-istituzzjonijiet u l-reġuni fejn jgħixu dawn in-nies ma nistawx jissaportu tolleranza, ma jissaportux l-inklużività, l-istat ta' dritt jipruvaw jifirduna, jipruvaw jġeluna nobodu l-xuxin u li nħarsu li xuxin bil-ajnejn ta' mibeda illi għandhom l-animali. Aħna senħalluhom nistaqsi il-Parlament Ewropew jgħid le u l-Unjoni Ewropea tajt le u aħna najdu le għal snin u anki minkejja l-imperfezzjonijiet tagħna mħabba minkejja l diffikultajiet fil-promozzjoni ta' drittijiet. Aħna ngħidu le minkejja l-fatt li dawk li huma impenjati ideoloġikament kontra id-drittijiet tal-bnidem edin jittejbu, edin jisiru aħjar fl-esportazzjoni tal-prassi ħażina u narrativa ħażina lejn l-oħrajn kemm spiss jiena smajt fil-żjarit tiegħi għaliex intkom qegħdin titkellmu fuq il-kwistjonijiet fl-Unjoni Ewropea tal-kwistjonijiet ta' gay u lesbian u lesbjani Eh, ħarsu lejn eh, l-opinjoni pubblika f'pajjiżna, nis ma jħobbuhomx għax għaliex titkellmu fuq il-pina tal-mewt. Ħarsu lejn l-opinjoni pubblika disajn fil-mija toġobhom eh, il-pina tal-mewt. Għaliex intkom ġibu dawn il-kwistjoni għaliex ma nitkellmux fuq il-flus biss affarijiet li ġbuna fl-imkien. Jena nirrispondi dejjem illi jekk intkom tridu titkellmu biss fuq il-flus, intkom qegħdin żbaljajtu persuni, żbaljajtu anki il-post. Aħna ħriġna mill-lar gwerra tad-dinja eh, tal-ksur, tal-lar eh, atroċitajiet fid-dinja u sebejn sena u wara aħna l-iktar eh, parti tad-dinja paċifika u prosperuża għaliex aħna id-deċidejna illi aħna maħniex se nibnu xejn jekk ma jkunx għabbażi ta' dinjità umana. Kwalunkwe ħaġa oħra hija e- e- mibnija bla pedament u tista' tikollassa f'kolunkwe moment. Allora jekk trid taħdem magħna, trid taħdem anki ma' drittijiet tal-bniedem. U hemm raġuni wkoll, u raġuni hija li fil-fatt kull min qed jiġġieled kif qalet Michelle għal dawn in-nies kollha fid-dinja kollha repressi, izolati, trattati bħal animali, e, e, e, anki soċjetà ċivili fid-dinja kollha min jaħdem ek mhuwiex biss qed jiproteġi minoranza hawnhekk jew hemmhekk aħna qed niproteġu il-kreazzjoni ta' b'soċjetajiet gbar, għawijin, għax kwalunkwe soċjetà eh, fid-dinja hija bbażata fuq ir-rispett ta' mijiet ta' minoranzi f'kamra fej inti maġoranza mħabba il-ġeneru ta'kom u inti taħseb li mħabba fek tista tħares madwarek u tirreprimi il-minoranza, eh, il-ġeneru liħor u fl-istess eh, kamra fil-maġoranza tiegħek inti wkoll minoranza tista tkun per eżempju imħabba l-opinjoni politika tijak, imħabba l-orientazzjoni sessuali, imħabba disabilità tijak, jew imħabba twemmin religjus tijak, inti malli inti ikollok il-seta tal-maġġoranza u tiddeċidi li tista' tuża din il-maġġoranza biex titratta l-oħrajn bħala annimal, <coughs> dak il-moment inti tkun qed tiftaħ il-bibin tal-infern inti qed tiftaħ il-bibina trattament tiegħek bħal annimal għax aħna kollha kemm aħna minoranza, xi minoranza law jew lem. E Federica Mogherini qalet illi f'dan l-anniversarju ta' drittijiet tal-bniedem aħna l-Unjoni Ewropea u 30 pajjiżi e, mid-dinja kollha fi New York deċidew jibatu messaċ pozitiv. Għax dawk li qed jippruvaw jiksru drittijiet ilhom snin jgħidulna illi id-drittijiet e, e, tal-bniedem huma disperati li kulħadd jiksirhom għaliex allura tidħol tindaħal fl-affarijiet tijaj. Ħallini e, ħarsu lejn il-problemi tagħkom tal europa għandkom ukoll għandkom spide. Imma dan mhux argument li tajt mhux qed jajdu peress li aħna għandna kollha sfidi jan nippruvaw niġu fl imkienu u għom li qed jajdu ħallini kwiet li li wina ħalli kwiet lilek, et jippruvaw jamluna fondamentalment disprati fuq id-drittijiet tal-bnidem għaliex huma jgħidu li id-drittijiet tal-bnidem ma jgħoddux, imma fil-fatt le eh, huma importanti kull persuna kull persuna f'din il-awla għal-ulkom illi kellhom esperjenza u eżempi illi dinja tbidlet grazzi ta' drittijiet tal-bnidem. U dawn huma 13 il-pajjiż li qalu hekk anki f'dik il kamera f'New York. Huma prezentaw stejjer konkreti ta', eh, ta drittijiet tal-bnidem illi bihom promuovu vew eh, eh, l-istabilità, sikurtà, is-soċjetajiet paċifiċi, drittijiet tan-nisa in Tunizija tkellmet konkretament fuq il-liġi ġdida kontra l-violenza kontra n-nisa <coughs> illi għandhom mekk soċjetà ċivili qawwija illi għenet il-gvern. Burkina Faso tkellmet fuq il-problem, fuq il-programm e, e, timmonitara kif il-president et japplika l-iżvilupp ekonomiku fil pajis biex jizguraw li huwa ġust u m'hemmx korruzzjoni <coughs> fi programmi bazat fuq MOU kbir fejn il-gvern eh, accetta eh, aċċetta jimmonitorizza <coughs> għalix huwa importanti li wieħed jaħdem ma' soċjetà ċivili, imma dan huwa l-aħjar mod eh, biex jiżgura l-iżvilupp ekonomiku. F'dik il-Kamra f'New York aħna mpenjajna ruħna biex inkomplu naħdmu fl-imkien fl-imkien mal-ġnus ma'uda u eh, mal-rapporter speċjali ta'kom u biex ikonna il-monitoraċ tal-prassi tal-drittijiet tal-bnidem. Aħna impenjajna ruħna fuq il-sistema multilaterali tal-istat ta' dritt, mux għal għal-gvern bil-liġi, mux dawk li jiddeċidu jgħaddu kwalunkwe liġi li t-benefika lilhom anke jekk kontra il-liġi internazzjonali d-dikjerazzjoni universali. L-istat ta' dritt f'dik il-Kamra aħna mpenjajna ruħna naħdmu ma' soċjetà ċivili kull jum anke meta ma naqblux U l-gvernijiet ukoll ħafna drabi ma jaqblux eh, eh, meta eh, organizzazzjonijiet jippruvaw ikelmuni mhux biex jgħiduli u jifirħu miħaj fuq il-ħidma tiegħi ma normalment biex jgħiduli li mhux qed nagħmel xogħli kollu u mhux qed nagħmel ħaġa kif suppost. U jina nistan kima naqbilx imma dinja il-libertà u l-ftuħ li aħna nħolqu għaddawn l-ispazji li permettun eh, biex intejbu situazzjoni tagħna u nsiru aħjar. U f'dik il-kamra aħna mpenjajna ruħna biex inkomplu intejbu il-rekord tal-human tal-drittijiet tal-bnin tal-bnina ma xħat muwa perfett f'dawn id-drittijiet nishtiq eh, najdilkom tkunu kauti eh, kontra dak li il ħzina jishtiquna namlu zewċ eh, nazbit waħda intellettuali u l-oħra psikoloġika, dik intellettuali huma eh, qed jippruvaw jikkonvinċuna illi peress li d-drittijiet tal-bniedem hija ħaża disprata u ħatmu prolifiku fi drittijiet tal-bniedem, allora aħna pratikament ugwalment imperfetti. Ma dan mhux veru. U veru illi ħadd huwa perfett fi drittijiet tal-bniedem, imma hemm differenzi bejn dawk illi għandhom istituzzjonijiet bħal rati indipendenti, istituzzjonijiet indipendenti ta' dritti tal-bniedem, stampa indipendenti, parlament indipendenti bħal dan il-parlament hawnhekk illi dejjem jobbligawhom jitejbu dritti tal-bniedem tagħhom u dawk illi jiksru dritti tal-bniedem mingħajr kontroll. Hemm differenza kbira bejn iż-żewġ sitwazzjonijiet u għal din ir-raġuni l-Unjoni Ewropea tiddedika daqshekk ħin kemm biex tikkritika privatament u pubblikament verament biex tiġġielet eh, u tafaċċa il-ksur eh, tal-drittijiet tal-bniedem minn dawk naħa tal-pajjiżi li jagħmlu, imma anki biex tingħaqad ma' dawk il-pajjiżi li huma kontenti u lesti jibnu eh, rati gazzetti, istituzzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem, istituzzjonijiet li ħorqu valur. Issa jien nixtieq nagħlaq billi ngħid dan li se ngħid issa. <clears throat> Jiena fil-bidu semmejt il-fatt li hemm nies li ma jħobbuhomx id-drittijiet tal-bniedem u jippruvaw jifirduna u jġeluna nobodu l-xulxin. Aħna rridu nirreżistu din is-sitwazzjoni. Hemm eh, kulħadd għandu kwotazzjoni mill-Mandela, anki jiena għandi waħda. Jiena il-kwotazzjoni ta' Mandela hija din. Ħadd ma mu għamwilet ħadd ma jitwilet jobot. Jekk wieħed jista' jitgħallem kif jobot, allura jista' jitgħallem kif iħobb. Aħna għalul, aħna għalmuna kif għanna nobodu eh, f'ħafna partijiet fid-dinja fil-fatt. Però jekk kulħadd minna f'din il-Kamra eh, difensuri ta' dritti tal-bniedem, membri tal-Parlament, eh, autoritajiet tal-gvern, eh, eh, rebbiħa tal-Premju Sakharov, ekk aħna nieħdu impenn biex inwaqfu dan din il-mibeda nistaw insibu insiru d-dinja dinja li tħobb iktar. Ħaġa kera li ħaġa bħal di? aħna għanna strumenti eh, legali nittrattawhom eh, bħala strumenti legali wa veru illi najdu l pajizi illi ridu jsegwhom dawn il-konvenzjonijiet għax huma affirmaw dawn id-dikjarazzjonijiet huwa veru, però forsi aħna waqt li għamilna hekk tlifna l-kapaċità nikkomunikaw lil persuni fil-post il-persuna normali b'mod illi tħallilhom eh, fil-memorja tagħhom komprensjoni għaliex dawn il-valuri jeżistu eh, ulterjorment meta barra mill-liġijiet, il-liġijiet manki dawn il-sentimenti. Jiena ma nistħiġ nitkellem passjoni fuq drittijiet tal-bnidem u nistanajt li l-anti aħari u għalli noħlo iktar imħabba, mux se nipermetti li dawk kelli jew boduna eh, iġeluna u jgħalmuna nobodu, ma nistawx, assolutament. Grazzi. Grazie, grazie Stavros per il tuo intervento. Gra grazie ħafna Stavros, e naddi l-kelma lill signora Emily Reini, Medjatura Europea. Grazie. Uh, thank you, dear Mr. Panzeri. Dear... Grazie ħafna, Sir Panzeri, kellima. Grazzi, jiena onorata ħafna nistan nista' nitkellem f'din il-konferenza u grazzi tal-Parlament Ewropew illi nista' nagħtu l-perspettiva tal-Ombudsman hekk kif qed nitkellmu fuq il-Dikjerazzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem minħabba l-umanità tagħna. Id-dokument ma kellux ikun wieħed statiku qatt ma jista' jkun għaliex dan kellu jinbidel skont iż-żminijiet u il-dokument jinqara skont eh, realtajiet ġodda dejjem bl-isfida li ma ninsewx il-valuri fundamentali u l-qalba tiegħu. Il-kreazzjoni tal-Ombudsman modern dawn l-aħħar huwa mod ta' kif nirrealizzaw ħafna mid-drittijiet tal-konvenzjoni. Il-rwol tal-ombudsman huwa li nipproteġu lill-ċittadini minn l-abbuż tal-poter anki fil-regolamenti. U aħna nippruvaw nħarsu lejn il-bilanċ tas seta eh, bejn l-istatu u ċittadini u nużaw il-drittijiet fundamentali u f'pajjiżi fejn hemm l-istat ta' dritt b'saħħtu ikun hemm konformità ta' mill-amministrazzjoni sabiex nimxu mar-rakkomandazzjonijiet tal ombudsman u għalhekk qed nimxu mal-Dikirazzjoni Universali u eh, jekk ikun hemm noqqasijiet din tkun ta' allert għall atmosfera kollha madwar id-dinja. Pajjiżi eh, fl-Ewropa u postijiet oħra għandhom mandat ċar imma kien eh, Ombudsman Ewropew u jiena fil-fatt iddeċidejt illi ma nitkellimx fuq id-drittijiet tal-bniedem imma nitkellem fuq entita tal-Istat. Għalkemm hemm din ir-retorika sabiħa anki jekk hemm intenzjoni tajba, l-entitajiet statali ħafna drabi iħarsu lejn id-drittijiet fondamentali bħala diffiċli u anki li waslu ħafna spejjeż. Faċli nitkellmu fuq eh, żbalji u eh, noqqasijiet proċedurali għalkemm din hija xi ħaġa importanti għaċ-ċittadin u dritt bażiku u rrid nħarsu wkoll lejn xi benefiċċji tas-saħħa pereżempju u benefiċċji oħra li għandhom jiġu trattati hekk kif hija maħsuba fil-dikrazzjoni Ovvjament irridu nħarsu lejn il-kwistjonijiet li għaw taħt kompetenza tal-Istat membru, mhux tal-Unjoni Ewropea l-immenti li nirċievi jiena huma ta' kwalità differenti fuq it trasparenza u l-mod ta' kif il leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija formulata u deċiża, konflitti ta' interess u l-ġustizzja fil-proċedura ta' investigazzjoni tal-Unjoni Ewropea, kwistjonijiet etiċi kif ukoll affarijiet oħra bħala allegazzjonijiet ta' ksur ta' drittijiet eh, fundamentali fil-Karta tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma uħut mill-kwistjonijiet tal-tħassib ta' ċittadini, iżda imma eh, affarijiet oħra li mhumiex daqshekk ovvji. U għalhekk fin-netwerk tal-Ombudsman Ewropej li jiena immexxi tkellimt ma' kollegi minn stati membri biex nieħdmu flimkien għax ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u naqsmu l-prassi tajba b'mod internazzjonali. Aħna naħdmu pereżempju flimkien biex ninvestigaw l-Aġenzija tal-Frontiera Esterna tal-Unjoni Ewropea Frontex u l-amministrazzjonijiet tal-Istati membri jitrattaw il- dawk li tfittxu l azzil eh, waqt li jkunu qegħdin eh, jittieħdu lura fil-pajjiżi terzi. Jiena ħdimt ukoll mal-kollegi biex niżguraw illi jkun hemm insurance tal-esportazzjoni tal-kreditu u nipproteġu l-investimenti eh, mal-pajjiżi li huma meqjusin bħala instabbli u naraw li ma jkunx hemm konflitt fl-obbligazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem taħt it-Trattati tal-Unjoni Ewropea. Irridu nirrikonoxxu wkoll il-kompliċità tagħna fil- dritt fil kursur ta' drittijiet tal-bniedem f'postijiet oħra barra mill-frontiera tagħna. Jiena wkoll nitkellem mal-kollegi tagħna sabiex nagħmlu lobbying tal-trasparenza fl-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Hekk kif inhu ovvju li lobbying bl-interessi eh, li jimxi kontra l-interess pubbliku meta nitkellmu fuq ambjent, is-saħħa pubblika, l-ekonomija diġitali u numru ta' kwistjonijiet ta' politika ħafna drabi twassal għal nuqqas ta' dritti tal-bniedem. Jira nemmen li kwalunkwe nuqqas ta' trasparenza fl-influenzar tal-politika pubblika li tinkludi wkoll kwistjonijiet ta' konflitt ta' interess u il-differenza bejn is-settur pubbliku u privat għandna nħarsu lejha fis-seklu 21 bħala kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Iva, għalkemm dawn ma jiġux meqjusin minn din il-perspettiva, tajjeb nħarsu lejn ir-rabta li hemm fil-lobbying fi Brussell bejn industrija tat-tabak u l-impatti globali tas-saħħa kif ukoll il-prassi ta' lobbying eh, fil- fil-industrija tal-karozza meta nipruvaw neħu nattu l-ħsara tal-emissjonijiet ta' diesel fl-ambjent illi jagħmlu impatt fuq is-saħħa pubblika. Anki lobbying fil-qasam bankarju u fil-finanzi li se jkollu implikazzjonijiet fid-drittijiet tal-bniedem. Id-dinja hija ħafna iktar marbuta flimkien mill-1945 deċiżjonijiet hawnhekk li tieħdu fi Brussell, f'Washington, ehm, ħafna drabi kollhom impatti li ma tistax bassarhom. Id-deċiżjoni deċiżjonijiet illi naqsu regolamenti bankarji fl-Istati Uniti waslet għal kriżi bankarja tal-2008 li kienet tassar għal ħafna ħajjiet ta' bnedmin eh, fuq dan il-kontinent ukoll. Iżda l-Banek Ewropej ukoll kellhom ir-rwol importanti fejn investew fis-suq tal-proprjetà fraġli tal-Istati Uniti u allura waslet għal riskju miżewx naħat tal-oċejan u għadna nħossu l-effetti tagħhom ekonomikament, soċjalment u politikament il-tneħija ta' ċertu politika fuq il-bidla fil-klima taħt l-amministrazzjoni Amerikana bħalissa eh, ħajkollha konsegwenzi żgur anke madwar id-dinja. Il-bidla fil-klima waslet għal degradazzjoni tal-agrikoltura u ambjentali, eh, ħafna nies qed jemigraw u waslet għal ħafna pressjonijiet politiċi u soċjali li huma ovvji sa u ħadd minna eh, ma jista' jaħraba u forsi taħseb illi talba ta' komunità tal-bidja minn pajjiżi ta' żviluppa eh, m'għandix taqsam wis magħna fid-dinja żviluppata, iżda ħafna drabi riżorsi skarsi u l-migrazzjoni wassal għal iktar oppressjoni mill-istat u hekk ikun hemm iktar tensjonijiet politiċi anki fil-naħa tagħna tad-dinja u allura dan huwa ċirku sħiħ u ħadd minnha ma jista' jaħrab bi konsegwenzi importanti nifmu il-rabtit il li jem f'dawn il-networks li u nipromovu drittijiet tal-bniedem sabiex aħna nkunu nistgħu nifmu il rabta bejn deċiżjonijiet ħżina li jittieħdu min-naħa tad-dinja li ħajkollha affett anki f'parti oħra tad-dinja. E, fl-uffiċċju tiegħu tagħna aħna minn investigazzjonijiet fil-ftehimiet ta' kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u Partijiet Unita tad-Dinja biex inkunu ċerti li deċiżjonijiet kummerċjali ma jkollhomx impatt fuq drittijiet tal-bniedem e, f'postijiet il-bot ħafna minn Brussell. Eh, importanti wkoll li l li żgħażagħ eh, li qed pala bħala interns fil-EAS għandhom opportunità ogwali u jaċċessaw l-opportunitajiet eh, billi jitħallsu mhux jaqgħu lura mill-kollegi privilagġata biex nimxu mal-prinċipju ta' trattat li biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Aħna bħala ombudsman għandna l-irwol tagħna bħala amministrazzjoni li impoġġu ċittadin fuq quddiem u fil-qalba tax-xogħol tagħna u nimxu mat-talba tal-interess pubbliku u l-interessi privati ta' oħrajn il-komunità universali tal-ombudsman eh, ed hemmhekk biex nimxu konna l-irwol li nagħtu l-ħajja għad dikrazzjoni universali ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Thank you, grazie. Grazzi ħafna. Issa, nadu għal Patrick Gaspard, il-President il tal-Open Society Foundation. Grazzi ħafna, President, eh, l-Warren Senari Tajjeb, l-kulħat u eh, kull min huma u din il-komunità ta' drittijiet jiena qed neħogos illi jiena rappreżentat, rappreżentant tal-soċjetà ċivili f'dan il-panel, jiena qed hawnhekk bumilta kbira ma anke f'sens ta' urġenza wkoll eh, il-Sir Ai Weiwei kien fil-fatt hawnhekk ukoll huwa meta kien fil-ħabs talabna talabna dak kollha li konna eh, barra mill-ħabs li nkunu ċittadini li nibqgħu nistaqsu u nitolbu responsabilità naħseb li hekk nkunu qed infissru eżattament xirdu ngħidu b'soċjetà ċivili. U din tkun xi ħaġa kemm jista' jkun eh, lokalizzata anke f'dan iż-żminijiet. Waqt l-abbozzar ta' din id-dikirazzjoni, Eleanor Roosevelt għalet fejn fl-aħħar mill-aħħar jibdew id-drittijiet tal-bniedem universali. Fil-postijiet iż-żgħar, viċin tad-dar, dawn huma id-dinja tal persuna individwali fejn persuna fentejx, fl-iskola, l-kulleġġ, il-fabrika, il-razzett, l-uffiċċju fejn jaħdem l-individwu. U aħna naħdmu f'dawn il- naħdmu biex naħdmu dawn il-postijiet viċin tal-dar, anki nejnu komunitajiet f'Sierra Leone u għanna l-helpline għal dawk li qed jipprotestaw fl-Armenja, komunitajiet ukoll li qed ifittxu l-dritt tal-edukazzjoni f'Repubblika Ċeka. Ah, eh, dan huwa moment importanti ħafna drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja u 70 sena wara id-dikirazzjoni eh, eh, universali ħafna drabi dawn id-drittijiet jintessew palli kiku jisom xaħġa stratta minn flok meqjusa bħala vitali għal kull min qed jgħix eh, f'dawn il-postijiet. Il-politika bħal pajjiż bħal tiegħi issa bidlu l-affarijiet u hemm eh, anki problemi hemm ħafna Eh, tilbim fuq il-ħabba dritti tal-bniedem u rajna li l-globalizzazzjoni ma waslitx għal eh, avvanzi fil-drittijiet ekonomiċi u soċjali. Anzi, morna lura u hemm gvernijiet repressivi li waqfu eh, solidarjetà u jwasal għal minnar tal rekonoximent fundamentali ta' persuna u meta jkollok gvernijiet repressivi qed joħorġu b'argumenti ġodda biex inaqsu drittijiet u b'dawk li qed jiddefenduhom u jimminaw l-eżerċizzju pratiku ta' drittijiet. Hawnhekk hawn ħafna nies tagħti istituzzjonijiet li għandhom storja distinta tal-drittijiet. Hawnhekk għandna responsabilità kbira l-sfida hija kbira. Aħna rridu noħorġu b'viżjoni ġdida l-ġenerazzjoni ta' żgħażagħ illi kibru eh, bil-qafas b'saħħtu ta' drittijiet imma jaħduhom bħala xi ħaġa ovvja ma jirrealizzawx illi dawn għandna bżonn li nkunu li nibqgħu nimxu b'din bċertu viġilanza wkoll. U anki nitkellmu fisem dawk il-persuni li ma stawx ikunu magħna hawnhekk minħabba li ġew rifjutati li nataw il-viża jew hemm projbizzjoni ta' vjaġġar jew qegħdin il-ħabs tal-li tkellmu f'laqat internazzjonali. Nafu li hemm aktar minn 300 eh, persuna li kienu qed jiddefendu drittijiet tal-bniedem li nqatlu din is-sena biss aħba xogħolhom. Jiena hawnhekk qed nitkellem fisem Uzvan Kavala eh, fit-Turkija illi eh, huwa xogħol eh, huwa persuna li ħadem ħafna drittijiet tal-bniedem u tkellem favorek imma anke qed nitkellem fuq 13 il dimostranti fl-Afrika t'isfel u tkellmu anke fil-qorti kostituzzjonali tal-dritt tal- protesti fħilsa. Ek kif qegħdin niċċelebraw dan l-anniversarju, dan is sebajn anniversarju, jiddispjaċini nara li hemm ħafna eh, postijiet li t mexxejja politiċi tagħhom mhumiex lesti li jitkellmu fuq id-drittijiet meta eh, jagħmlu dan tkun fil-konferenzi globali bħal situazzjonijiet bħal dawn imma mhux f'sitwazzjonijiet ta' sfida fejn l-interessi tagħhom eh, ikunu friskju. U allura hemm tliet punti importanti biex ikun hemm tmexxija u viżjoni bħalissa. L-ewwel ħaġa irridu niddefendu dawk dawk li qegħdin jiddefendu drittijiet, irridu jrid ikollna viżjoni b'saħħitha politika dritt, speċjalment dawk illi jagħmluha diffiċli anke għall-gvernijiet u anki tajjeb li nħarsu lejn it-tattiċi tagħna marbuta ma' drittijiet hemm narrativa bħalissa li l-gvernijiet jixtiequ jevitaw eh, l-ostakli fuq l-abbuż eh, tagħhom u ma tippruvaw eh, juru lis soċjetà ċivili bħala il-problema billi ngħidu li hemm din narrativa ħażina għal dawk il-vuċijiet kritiċi, l-NGOs, il-movimenti soċjali, Um, unions eh, qed ngħidu li hemm bżonn li jkun hemm ċertu restrizzjonijiet legali. U jiddispjaċini nara li hemm min qed jimxi qed jaqa' din in-nasba għaliex hekk ikun hemm limitu ta' min jista' jitkellem. Ejja niffaċċjaw din il-problema. L-attivizmu fir-Russja qed taħt dida minħabba in-noqqas ta' standards għall-NGOs Ehm, u anki għaliex dawn jiġildu il-dawk in-nies sinjuri. Mbagħad hemm anki dibattitu fl-ispazju ċiviku ta' Nikaragwa li mhuwiex fukat fuq l-NGOs imma minħabba l-President Ortega ħad deċiżjoni li jkeċċ l-istudenti u jipresegwi l dimostranti hemm gvernijiet ukoll fi Zimbabwe eh, illi eh, għax hemm min qed jitkellem fuq ehm, korruzzjoni u skandi ta' korruzzjoni u gvernanza ħażina. U naraw li hemm metodi ġodda ta' kif nista' kif qed jiġu kontrollati il-medja u l propaganda il- aħna t-nprovaw naħorġu bi standards anke dawk li qed jiddefendu id-drittijiet jiena nixtieq insemmi wkoll il-Kummissarju Oli tal-Nus Mauda, Sinjura Michelle Bachelet, illi għandha biċċa xogħol ibsa tas-sew qudiema. Bħalma qal il-Kummissarju Zed, kien hemmhekk fl-aħħar diskors tiegħu f'Ġunju l-nuqqas ta' biża hija xaġa tajba li nistgħu nużaw fil-ħidma tagħna f'dan il-punt. M'għandniex nippruvaw nipproteġu ruħna imma għandna e, nimxu ma' dawk li qegħdin jiddefendu drittijiet tal bnidem madwar id-dinja. Aħna irridu nimxu ma dawn dawk li qegħdin defendu drittijiet tal-midem par dawk li qegħdin jaħdmu fl-Ungerija, għamlu protesti, tkellmu fi gruppi ta' komunità, tkellmu fuq kif l-attakki fuq is-soċjetà ċivili qed ikollhom impatt fuq il-ħajja u xogħol tagħhom. E, id-drittijiet mhumiex responsabilità tas soċjetà ċivili biss, anzi hawn organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali hawnhekk ukoll u anki l-gvernijiet nazzjonali u n-negozji għandhom juru tmexxija fil-viżjoni tazzjoni. Hemm erba' affarijiet li jistgħu jagħmlu. L-ewwel ħaġa importanti illi aħna nmexxu il ħadd ieħor għaliex il-gvernijiet ikunu jistgħu jimxu bimġiba eh, repressiva u allura hekk ikunu qegħdin jalquħal in-nies għana bżon u koll il-natu protezzjoni l-grupp l anki l-istituzzjonijiet reġjonali u internazzjonali għandhom jimxu bil-kredibilità tagħhom biex jgħinu l atturi tas-soċjetà ċivili u jkun hemm kunsilli anki ftehimiet ta' sħobija u nistidnuhom li jitkellmu regolarment anki meta jkun hemm persuni li jiġu arrestati, tajjeb li nkompru nipproteġuhom. It-tielet irid ikun qed ta' prinċipju. Il-fatt li qed nitkellmu hawnhekk fil-Parlament Ewropew inħarsu lejn l-Unjoni Ewropea biex jiddefendi l-valur, il-valuri ta' artiklu 2 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea għal-dinjità tal-bniedem u l-istat ta' dritt u drittijiet tal-minoranzi. Il-Parlament Ewropew li jmiss irrit eh, anki eh, jiddeċidu fuq il-Komissarji ġodda. Imbagħad, Fl-aħħar anki il-mexxejja fin-negozju, in-negozju ma jistgħux jikomplu jaħdmu fis-soċjetajiet meta l-istat ta' dritt jiġi meddet u jkun hemm il-korruzzjoni. Importanti l-investituri u n-negozjanti jitkellmu eh, mal-soċjetajiet ċivili sabiex l-affarijiet imorru għall aħjar. Is-sena l-oħra pereżempju kien hemm 40 biljun dollari eh, Amerikani. Iżda kienem anki skambji tal-negozji li kienem iktar minn triljun eh, dollaru ta' enterprizi u l-importanti li nħarsu li nqisu dawn il-flus ukoll. Tajjeb li jkun hemm viżjoni ġdida għal drittijiet eh, u għal ġenerazzjoni qed tikber b'dan il-qafas. U kultant ma nirrealizzawx kemm importanti li nħidu pożizzjoni tajjeb inħarsu lejn il-drittijiet il digitali ħafna drabi jiġu miksura anki online u eh, rajna rajna eh, li kien hemm min eh, affaċċa dan mill-problemi li kellna fuq Facebook fejn kien hemm estremisti li pruvaw ibidlu l kontenut li qed naraw anki tal-George tal Soros pereżempju. Aħna rridu illi huma jiddefendu l-mod ta' kif il-pjattaformi li qed jintużaw biex eh, tqassam din l-informazzjoni tista' tkun ta' deddida demokrazija. Jiena ħan ikkonkludi billi nissuġġerixxi li l-integrità tal tal-istituzzjoni li qegħdin fiha llum qiegħda friski wkoll għaliex importanti illi nkomplu naħdmu għad-drittijiet tal-bniedem speċjalment anke qabel elezzjonijiet tal-2019. Hawnhekk f'dan il-Parlament intom ħadtu eh, deċiżjoni eh, ta' kuraġġ fejn itkellmu votajtu kontra l-Ungerija minħabba drittijiet tal-bniedem importanti li tkunu responsabbli u nkomplu nsegwu dan kollu l-2000 il-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea dritti tal-binda tal-2019 u opportunità ta' kif nuru illi aħna ħanħdu azzjoni mhux biss nitkellmu. Importanti illi nħarsu l-viżjoni kollettiva, nkunu ċerti illi soċjetà ġusta u viżjoni waħedha però mhijiex biżżejjed. Aħna rridu nitkellmu għaliex għandna nużaw tattiċi u approċċi differenti jekk aħna nixtiequ li nilħu il sena tad-dikirazzjoni ċelebrazzjoni illi tkompli mal-viżjoni ta' Eleanor Roosevelt. Eh, ejja npoġġu lura l-uman fid-drittijiet tal-bniedem non si può non essere d'accordo sull'idea. Grazzi. Ma nistawx ma naqblux ma l-idea li wieħed irid ikun eh, verament jibes biex iwaqqa dawn l-idea tħażina. Aħna rridu naħdu f'din id-direzzjoni. Mela, Issa wasalna għal dan il-punt ġvi għat għanna xi mument, xi ftit minuti biex nisimgħu xi mistoqsijiet u kommenti minna ħatakom. L-ewwel qabel kollox għandna żewġ interventi żgħar. Ta' żewġ tfal. Elisha u Ivan. ngħaddi l-kelma l-Elisa. Fidejk. I am Elisa from Italy. Jina Elisa mill-Italja jina mħasba dwar l-aħbarijiet ta' situazzjoni ta' tfal u zazax bħali fis sirja u l-Libja li jridu jitilqu minn djarhom il-komunitajiet tagħhom u ħafna minnhom qed jiġu maqtula jiena nimmaġina li kieku ninsab fl-istess sitwazzjoni ta' gwerra jien ukoll kieku qed infittex post sigur biex ngħix. Palma ġie enfasizzat mill-istqarrija universali ta' ġittijiet tal-bniedem, il-bnedmin kollha jridu jgħixu fil-paċi, ixini l-istatus tagħhom u l-oriġni tagħhom. Għalhekk din hija mistoqsija eh, indirizzata lis sinjura Michel Bachelen, Inti u l-ġnus maquda kif tistgħu tassikuraw li il-tfal huma protetti mill-dbatija? Grazzi. Ivan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Récemment. Signori, warraf sunar tajjeb jiena riċentement rajt fuq l-internet xi ħaġa li verament laqtitni. Artiklu fuq il-vjolenza. Vjolenza li saret fuq in-nisa u t-tfajliet jina ntlaqajt mill fatt li se ta' teżisti din it-tip ta' violenza. U li verament ftit kienu jafu bija. U l-vittmi għanzi kważi kważi ħassehom ħatja għal violenza li saret fuqhom. Jiena daqs inkun adult u jiena għalhekk nixtieq nkun naf hija l-opinjoni tagħkom. iż żaza li tirrappreżentaw hekk il-bnedmin Intom x'tagħmlu kieku, x'taħsbu kieku tkunu tafu bitfajla li tġit sottomessa għal din il-vjolenza? X'tajdula kieku iva naħseb żewġ mistoqsijiet verament interessanti għandkom żewġ minuti mhux iżjed? Forsi erba' ħames interventi mill-ONGs jew inkella eh, il-membri parlamentari jinsabu għaw. Nibda bil-Onorevoli Skilda. Mis-Senat tal-Belġu. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq l-ewwel qabel kollox nirringrazzja Sur Gaspar li fakkarna fis-sitwazzjoni ta' Osman Kavalla li ilu il-ħabs għal dil-aħħar sena sempliċement għax hu xtaqt xtaq jappoġġa organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u ta' drittijiet tal-bniedem fit-Turkija u kif ukoll jenfasizza s-sitwazzjoni diffiċli ta' soċjetà ċivili fil-Turkija kif ukoll id-degradazzjoni ta' sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż. Nixtieq nenfasizza wkoll ninfasizza il-bżon ta' kooperazzjoni effettiva bejn l-organizzazzjonijiet multilaterali u l-parlament, il-parlamenti nazjonali, internazjonali u kif ukoll nenfasizza l-fatt li jiena laqtitni dak li qal sur Lambridini. Għaliex meta semma il-fatt li jekk ikunu qalulek, għalmuk kif tobot mela tista' tiġi mallem kif tħobb u aħna dak li smajna meta smajna raġel palestinjanu raġel eh, Izraeljan li tnej li huma tilfu il-bintom fil-violenza u kif flimkien ma 600 familja fl-Izrael u il-Palestina qegħdin jippruvaw jibnu lilhom infushom permezz mezza rikonċiljazzjoni u għamlu dan dim ta' mijiet eh, u ta' zazax belġani u dinja lezzjoni għal ġejjeni. U xtaqt nefasizza dan il-punt, grazzi. Grazzi, issa ixa li di Ibrahim ċentru drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna, Sur President. U grazzi tal-li tajtni din l-opportunità li ħaniħu biex nitlob l-Unjoni Ewropea sabiex implementaw bisħiħ il-glini gwida tal-Unjoni Ewropea fuq il-drittijiet tal-bniedem id-defenzuri fil-reġun tija jiġu trattati isom kriminali, fastidju verament serju, inkluż eh, akkużi artifiċjali, tortura, anka tortura fiħdan il-ħabs. Iż-żmien wasal biex l-Unjoni Ewropea tagħmel l-isforzi kollha tagħha sabiex jassigura li daw kollha li jiddefendu d-drittijiet tan-nidem jitħallew. Samer Badew, Nasim Sade, Walida boħejja. Rad Bedwi, Ahmed Mansur u oħrajn fil-UAE u Saudi Arabia, fil-Bahrejn u anka l-attivisti kollha l-oħra li huma miżmuma f'dan ir-reġjun jekk tpoġġi kull leħen paċifiku fil-ħabs mela allura eh, kull ma jkun fadal huma terroristi fuq il-spazju ċivili nista' ngħid li m'hemmx ma baqax spazju u hemm bżonn ta' azzjonijiet immedjati biex nappoġġaw id-difensuri tad drittijiet tal-bniedem fir-reġjun u f'reġjuni oħra. Huwa importanti għall-Unjoni Ewropea sabiex tieħu approċċ proattiv u mhux ikunu reattivi meta nitkellmu fuq il- ksur verament kbir Eh, ta' drittijiet tal-bniedem, inkluż il-problemi fl-ambasċati. U sa meta nitkellmu fuq li nsalvaw il ħajiet tan-nies fil jemen jena naħseb li verament importanti ħafna li nwaqfu l-armi li jaslu Saudi Arabia. Aħna ħankomplu il-ħidma tagħna leġittima u paċifika ta' drittijiet tal-bniedem, imma għandna bżonn l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea eh, ġus maquda u l-istituzzjonijiet kollha. Grazzi, Sil President. Simona Suriano, deputat parlamentari tal-Italja. Iva, grazzi ħafna, grazzi għal din l-opportunità li natatli eh, kemm l-lum fil-ħodu u issa li qed naftendi konvenju verament importanti u tal-level o li aħna ninsabu 70 sena l-bot mid-dikjerazzjoni ta' ġittijiet tal-bniedem fejn qed nerġgħu niddiskutu dak li sar, x'nistgħu nagħmlu u x'fadal x'nagħmlu. Is-sfidi huma dejjem aktar serji f'dinja globali u diġitalizzata u hemm ċertu prinċipji li huma diffiċli u komplikati huwa diffiċli nsibu wkoll ehm, il-frontiera eżatta bejn dak li huwa tajjeb u dak li huwa ħażin. L-Italja qed taħdem fuq dan fuq numru ta' livelli għal dik li hija l-prevenzjoni u promozzjoni ta' drittijiet tan-niedem jiena nixtieq ngħid kif il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin li jiena parti minnhom għamlu enfasi partikolari fuq ġitt tal-niedem fil-fatt aħna għamilna numru ta' investigazzjonijiet jew bdejna numru ta' investigazzjonijiet fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi kif ukoll kontra l-vjolenza tal-minoranzi reliġjużi anke dak li huma il-kummerċ internazzjonali ma ninsewx li kultant il-ftuħ għal kummerċ internazzjonali jista' jwassal xi emendi tar-regoli u tal-liġijiet nazzjonali u dan jista' jemenda wkoll id-drittijiet soċjali u ċivili. Dalwaqt ħanniedu wkoll kumitat fuq id-drittijiet tal-bniedem propju fil-kumitat Għalek nishtiq infakkar li l-Italja ġiet maħtura fiħdan il kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-ġus maquda kważi b'mod unanimu għalek għal-ħarsin u l-prevenzjoni tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem hemm bżonn ta' ħafna interventi mhux biss fuq id-drittijiet tal-bniedem ma' anka ċivili fid-dinja tax-xogħol fis-sistema tal-welfare. L-Italja fil-fatt qed timpenja ruħa anka billi tintroduċi miżuri għad ridistribuzzjoni tal-ġit biex nevitaw il-faqar eh, u il-problemi li anka l-Italja għandha għana nxtiqu li konna tħul ta' xol undaqs u eh, ġus natu livelli indaqs għal kulħat u dawn ma' biss ftit miżuri li aħna qegħdin introduċu anka l ġlida kontra konflitt ta' interess. Dawn ma' kollha miżuri li fl-opinjoni tiegħi sejrin lejn il-ħarsin, mixin lejn il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem pass importanti għall formazzjoni ta' ċertu prinċipju drittijiet fundamentali, iżda huwa ċar li t u l isfidi huma dejjem aktar diffiċli U jiena naħseb li għandi li anka intervent tal-Unjoni Ewropea mod kumpat u deċiżiv fuq id-drittijiet soċjali u ċivili li jridu jiġu stabiliti fl-Ewropa jridu jistaw jgħinu eh, l-Italja u l-Stati membri sabiex jistabilixu dawn id-drittijiet. Grazzi. Grazzi. Adesso dalla parola Rafael Chenui Lazzan, Ensemble contre la peine de mort. Thank you very much. Um, I'm the Executive Director of ECPN. Grazzi, jina direttur tal-ECPN. E, eh, Flimkien kontra l-pena kapitali. U jina nishtiq najċ kelma dwar l-istqarrija universali u din id-dikjerazzjoni għad drittijiet tal-bniedem x'waslet lid-dinja, id-dikjerazzjoni universali waslet żewġ affarijiet ewlenin, fl-opinjoni tiegħi l-onet hija l-bidu tal-istandardizzazzjoni ta' ġittijiet tal-bniedem u tini net l-universalità, il-kunċett ta' universalità. Nixtieq nenfasizza għalfejn l-artiklu 3 l dikirazzjoni Universali li tajt li kulħadd għandu id-dritt tal-ħajja, libertà u sigurtà tal-persuna tiegħu. Dan id-dritt tal-ħajja dan l-artiklu 3 huwa il-bidu. Il-bidu tal-abolizzjoni eh, tal-moviment ta' abolizzjoni madwar id-dinja. Din hija l-istandardizzazzjoni tal-abolizzazzjoni tal-pina kapitali. Wara l dikarazzjoni Universali, mbagħad kien hemm l-ICCPR u tiri protokoll bil-Konvenzjoni Ewropea u l-Protokolli 6 u 13 bil-protokoll tal-Konvenzjoni Amerikana kif ukoll ħafna protokolls oħra Nixtieq ukoll nefasizza l-importanza ta' din l-universalità u l-universalizmu fuq kull dritt uman. L-aħħar ġlida kontra il-pina kapitali fl-10 ottubru jien kont ċina ma' xi avukati intellettuali kif ukoll nisa ta' eh, priġunieri politiċi. Kollha kemm huma l-attivisti politiċi fiċ-Ċina saqsewni talbuni nobkom tippermettux lill awtoritajiet ċiniżi li jkollhom l-istejjer tagħhom fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-ispeċifiċitajiet tad drittijiet tal-bniedem f'pajjiż jew ieħor, nitolbukom kull klimkien għajmu il-kwistjoni tal-universalità tad drittijiet tal-bniedem, l-universalità tad dritt għal ħajja, l-universalità tal-abolizzjoni tal pena kapitali, l-universalità tal-libertà ta' espressjoni U kif ukoll ta' drittijiet tal-priġunieri. Id-drittijiet tal-bniedem huma l-istess fl-Iran, fil-Arabja Sawdita, fiċ-Ċina, fl-Istati Uniti u nkella fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri l-dritt tal-ħajja hija l-istess kullimkien. Il-progress fuq l-abolizzjoni fuq il-pina kapitali hija ċara f'dawn l-aħħar xar snin, issa hemm aktar minn żewġ terzi tal-membri tal-ġus maquda Eh, li abolexewa fil-liġi u fil-prattika. Issa frar is-sena d-dieħla, eh, ġviri 27 ta' frar, għawek f'din il-kamra, se il ċerimonja taftuħ tal-Kongress li mis kontra il-pina kapitali, u għalek nishtiq nistidinkom il-koll u l-President intom il-koll li għaw f'din il-Kamra sabiex tiġu f'dan il-Kongress dinji kontra il-pina kapitali sabiex nitkellmu dwar l-istrateġija tal-ġejjieni fuq l-abolizzjoni tal-pina kapitali. Jiena naħseb li sanom l-progress għax edin il-koll fl-imkien, inkluż parlamentari, inkluż MPs, inkluż diplomatiċi u attivisti. L-aħħar imma mhux l-inqas dan il-kongress qed isir taħt l-awspiċi tal-Unjoni Ewropea, l-Belġu, l-Iżvizzera u anke l-Parlament Ewropew. Nixtieq nirringrazzja għalhekk l parlament Ewropew ħanala fuq kwotazzjoni tiegħi ta' Mandela. L-ewwel kwotazzjoni ta' Mandela tiegħi hija r regola ta' Mandela. Tieni waħda Il-pina kapitali hija qatt waqt barbariku huwa perpetwazzjoni tal-istint animalesk li għadu ħaj fil-bnedmin. un minuto per Manfred Novak. Mela minuta Manfred Novak. Uh, thank you, Mr. Chair. Um, <clears throat> Grazie ħafna, Sur President. Jena naħseb li smajna li id-demokrazija eh, madwar id-dinja tal-ġittijiet tal bnietem u l-istat ta' dritt insaf l-ikbar kriżi mit-tieni gwerra dinija, imma ħafna raġunijiet għal dan inkluż l-inugwaljanzi ekonomiċi li qegħdin jiżdiedu li jinti sur President semmejtu ukoll li jimminaw mod serju l-koezjoni soċjali u il-tessut demokratiku tas soċjetajiet tagħna li jista' jwassal għal radikalizzazzjoni estremizmu u violenza. Mżon nappoġġaw l-istat l-drittijiet tal-niedem ma dan huwa possibbli biss jekk aħna nindirizzaw il-kawżi ewlenin ta' din il-kriżi. Dan ifisser li aħna għandna bżonn li nagħmlu U-turn fil- politiki globali u ekonomiċi u Ewropej. Kif ukoll id-dikirazzjoni ta' Vienna, l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar attur ekonomiku u e, politiku li jeżisti u li jista' jikseb din il-U-turn. U ħafna atturi jippretendu li l-Unjoni Ewropea tieħu t tmexxija Il-politiki interni u esterni huma bbażati fuq dawn il-valuri um, komuni, imma l-Unjoni Ewropea trid tagħmel ħafna iżjed ħanatikom żewġ eżempju osra. L-ewwel net l-ugwaljanza, indivizibilità u l-interdipendenza tad drittijiet tal-bniedem mod serju promovu il-drittijiet soċjali u ekonomiċi bl-istess mod bħal dawk ċivili u soċjali. Jiġifieri ma m'għandniex innaqsu ehm, il-welfare state, anzi jridu nippromovu il-ġustizzja soċjali. It-tieni net investu aktar fil-ħolqien ta' kuxenza kif ukoll li kunem hemm il-valuri tal-drittijiet tal-bniedem demokrazija fil-qlub u fil-imħuħ ta' dawk li ħallejnihom warajna sabiex naħolqu aktar eh, imħabba fil-kliem Stavros għalhekk hemm bżonn ta' ċittadinanza globali kif ukoll l-edukazzjoni fil-livelli kollha mill-primarja l fuq il-kapus globali ta' drittijiet fil-tal-bniedem huwa lest biex ikun e, imsieħeb saħtu għal Parlament Ewropew u lest li jżid l-attivitajiet tiegħu fil-qasam tal-drittijiet tal-drittijiet fundamentali. Grazzi. Well, thank you so much, uh, Mr. Grazzi ħafna minn Sur President. Fil-fat Elisa saqsitni mistoqsija diretta fuq xistaw namlu biex nassiguraw li tfal huma protetti, ovvjament din mhix kwistjoni biss tal-uffiċċju tiegħi. Jiena pedjatra mhux biss om u nanna, imma pedjatra wkoll ġbir mur fejn mur dejjem ħanajt li nipproteġġi u niddefendi d drittijiet tat-tfal jina ili ħafna snin appoġġa dawn id-drittijiet imma rridu naħdmu f'ħafna oqsma differenti. Irridu naħdmu ma' gvernijiet sabiex jagħmlu l-aħjar ħaġa għat-tfal u jinvestu fit-tfal sabiex jagħtuhom saħħa l-edukazzjoni, l-kura. Mill-bidu tagħhom, mill-età bikrija tagħhom ikunu l-ġejjieni tal-pajjiż iridu jassiguraw li t tfal huma imħarsa kif suppost, eh, mitmuha u appoġġati Imma mbagħad irridu ninvestu wkoll politikament, soċjalment fin-nisa. Għallis in-nisa huma sostanzjali biex nassiguraw, mhux qed ngħid li r-responsabilità tal-missirijiet ma teżistix, imma jekk nagħtu s-setta lin-nisa fis-soċjetajiet dan huwa fattur importanti immens biex nassiguraw il-protezzjoni tat-tfal. Jiena ili naħdem l unicef u kollegi oħra biex nara kif nistgħu nibnu sħubija u sinerġiji għaliex fis-sistema tal-ġus maquda għandna dinja għandna xogħol sabiex ikonna inkunu il-vuċi ta' dawk li m'għandhomx leħen nibnu l-kapaċità u nagħtu kooperazzjoni teknika imma b'mod partikolari fuq l-istat ta' dritt, gvernanza, eċetera. Imma jiena nemmen li għandna xogħol u obbligu fundamentali biex nassikuraw id-drittijiet tat tfal u jekk ikonna sħubijiet ma' oħrajn nistgħu nibnu sinerġiji u nibnu riżultati. Jiena nista' nitkellem għal sigħat fuq dawn is-suġġetti għaliex din hija passjoni għalija ma m'għandniex ħin fl-aħħar net irridu nassiguraw li l-Aġenda 2030 tista' titwettaq U rridu nassiguraw li f'Katoliċi f'Polonja il-COP 24 ikolla riżultati tajbin għat tibdil fil-klima li xek ma nindirizzawx eh, dawn il-tibdil eh, fil-klima għal xejn noqogħdu naħsbu fid-drittijiet. La għalina waqsa tfal tagħna l-SDGs u l-anijiet tal-drittijiet tal-bniedem rridu nkunu nistgħu ma rridu nħallu ħadd warajna li bda tfal warajna mhux biss nollu leħenna imma nagħmlu eh, dak kollu nistgħu biex nassiguraw ħajja tajba lihom. Grazzi. Grazzi, thank you. Claude Moraes. Grazzi ħafna sa Claude Moraes, President tal-Kumitat Libe fil-Parlament Ewropew. għal dak li huwa l-Parlament Ewropew ngħaddi l-kelma lilu. Grazzi ħafna Antonio, jena fil-fat kont għan il-bess il-headphone imma semmek wasalt nifem daqsek taljan, ġviri jiġifieri ma kellix problemi. Għalek, kazis Antonio, kollegi, jena għandi xol stramp ħafna. Eh, l-accent għal dawk li forsi ma jafux, dan u accent skoċċis, jispiega l-kellim. <laughs> Nista nispiegalkom, għanzi għan nispiega lil Michelle Bashley. Michelle, għob edha sekonda. Għalli xina skoċċis, nista nispiegalek. Jina dejt nifim l-ġitit tal-nidem għalli xina kelli oriġni indjana u eh, meta kont tifel fil-sebajnijiet ftaħt għajnejja fl-1978 hija u jiena qegħdin biqeda d-dar u f'daqqa waħda l-ġenituri tiegħi qegħdin jgħidu aħna konna nqogħdu Sterling, Skozja. U għallunna sfortunatament ħajkonna xi nies ħajjexu magħna għal ħafna ħin akademiċi, mhux ħajkunu fi stat tajjeb, għandhom tfal naħseb tafu x'qed nitkennajt fuqu kell għandhom it-tfal li ġew torturati, jiena ma konċ naf li eh, għal xi xi referi, ma daw kienu rifuġati ċiljani U jina għal ftit ġimgħa, saf ftit ġimgħa tmien ma kontx naf eh, x'inhi t-tortura, ġifieri fl-1978 it-tfal spjegaw li x'kienet it-tortura. un-bat jiena dejt nifhem id-drittijiet tan-niedem minn dak il-mument, bat sena wara Nadja Jamende ġiet fil-belt tiegħi, tatni poster fejn rangrazzjat in-nies tal-belt tiegħi talli eh, daħlu dawk li issa nafu kienu refuġati, refuġati miċ-Ċili fis-sebajnijiet Ġviri, jina għatmal tqajt miegħek, ma naħseb li nafek, għaliex jina naħseb li e, naf x'kienu rifuġati ċiljani, Ġviri, dimmi xie konklużjoni xtaqt ngħid li ktibta, imma hekk kif rajtek toħroġ qed ħanispjegalek għalhekk nixtieq ngħid grazzi e, għal dak li għamilt u jekk xi ħadd jgħid li inti ma tifimx id-drittijiet tal-bniedem le naħseb li inti tifhem grazzi għal dak li għamilt. Jina naħseb li tafu xrid nitkellem għalek, grazzi minn qalbi għal kollox. So, so Patrick said, so I, I was late because... Mela jien wasal tard, skużawni. U issa għan semma il-semmi il-Stavros Lamberdini sa xkontart. Kontart għalix Antonio li huwa l-president ta' sottokumitat ta' drittijiet tal-bniedem li jindirizza il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem fuq livell globali, il-kumitat tagħna qed jindirizza drittijiet tal-bniedem hawnhekk fil-Unjoni Ewropea, forsi hawn min jgħid l-Unjoni Ewropea kollu sew, Maħna kellna smieħ issa fuq il-Polonja, il-Polonja u l-problema li għanda fil-ġudizzjarja aħna nifmu tiġri jiġri wkoll fl-Ungerija, nifmu xe jiġri f'ħafna mill-istati membri tagħna. U meta tisimgħu l-Stavros Lamberdinis li huwa il rappreżentant għal din l-Unjoni Ewropea fil-kumplament tad-dinja, tiddubitaw xina naħseb li Antonio jaqbel miegħi li hawnhekk irridu norbtu il-valuri tagħna u qatt ma neħdu xi ħaġa ovvja id-drittijiet tal-bniedem hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Aħna d-dar tagħna qiegħda tajjeb imma qabel ma nipritkaw u nagħmlu sħubijiet ma' pajjiżi oħra irridu niċċekkjaw is-sitwazzjoni. Għalhekk xtaqt nenfasizza b'mod ċar lil din l-udjenza u lil dawk kollha li qegħdin jiġġieldu għad-drittijiet tal-bniedem naf li meta Stavros kellem fuq id-dinjità umana ma nistawx indirizzaw ma nsawx nkellmu l-xulsin jekk ma jkollniex l-istess ekwivalenza u l-universalità ta' drittijiet tal-bniedem. Għalhekk din hija ħaġa importanti ħafna fuq id drittijiet tal-bniedem. It-tieni ħaġa, Patrick mill-istituzzjoni tal-Soċjetà Miftuħa meta kwota l-Eleanor Roosevelt fejn jibdew il-drittijiet tal-bniedem. Id-dar mal-persuna individwali, kollegi, hemm żewġ problemi bid-drittijiet tal-bniedem li verament qed joħorġu bħalissa u din hija raġuni għalfej qegħdin u intom għalfej aħna sejjaħna din il laqgħa u nixtieq għal darboħra nirringrazzja l-Kumitat eh, sotto Kumitat ta' Drittijiet tal-affarijiet anzi tal-affarijiet barranin u l-President tagħna għaliex jew id-drittijiet tal-bniedem ikunu kunċett vak u wiesa iżejjed, ġwi kollox ikun fuq id-drittijiet tal-bniedem u ninjuraw il-kwistjonijiet jew inkella il-drittijiet tal-bniedem ikunu kullimkien, iġrida għad-drittijiet tal-bniedem tkun kullimkien. Qabel ma mort Nejx l-Iskozja jina fil-fat twilit il-Jemen, kiena xaħat li semma l-Jemen, aħna eh, ġejna imkeċija u numru ta' atroċitajiet li saru f'dak il-pajis jina ah, sfortunatament kont zaħsu wis, kont wis biex niftakar imma l-konsekwenzi huma u il-medja soċjali tanti prevalenti li jisset naraw x'et jiġri ta' kuljum. Għalek, Konklużjoni għasira ħafna minna ħatija, eh, eh, Antonio, dak li xtaqt najt huwa li illum jekk aħna eh, Unjoni Ewropea ta' Valuri hemm bżonn nifmu id-Dikerazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem hija xi ħaġa li rridu naġġornawha, rridu nagħmluha rilevanti u rridu nifmu li hemm applikazzjonijiet prattiċi ħafna tagħha u jiena nħoss li jekk nista' nagħti eżempju wieħed ċar li għaqadna l-koll flimkien il-rifugġati fil-kamp tal-rifugġati fil-Morea, fil-Greċja, jew inkella Agadex fej konna riċenti, jew inkella rifugġati li nsabu f'kampijiet ta' detenzjoni fil-Libja fejjina jiena rajtom u għet jiġu torturati, u għet jiġu mbawta l-ura l dawk il-pajizi u dawk il-postijiet, ġviri torturati u għet joqtlu ruħom bidejom u kol edin imutu, ċertament imma ma jridu ximurru l-ura dawnu ma kolla bnedmin, kolla koperti bid-dikerazzjoni universali ta' ġittijiet tal-bnidem jinsabu f'postijiet differenti. U aħna rridu niprovdu is-soluzzjonijiet, rridu natu ġittijiet tal-bnidem li l-kulħat ikunu fejkunu. Għalhekk dan huwa qasam verament importanti nies li qegħdin il-koll jiġġieldu għad-drittijiet tal bniedem mal-NGOs ma' soċjetà ċivili f'organizzazzjonijiet fejn intom ħafna minnkom jafu iżjed fuq dan is-suġġett minna u nixtieq ngħid grazzi u l-xogħol tiegħi huwa li nirringrazzja meta intom eh, tkunu tkunu koll għajjenin ħafna il-kom ġurnata taħdmu ilkom kom mit-tlieta eh, kellkom il-laqat fil ħodu ġvirjena kelli xol xogħol <laughs> ikraħ li niġi fl-aħħar minuta u nkellim issa ma nixtieq ngħid grazzi lill-organizzaturi minn xejziet importanti minn xlida għad-drittijiet tal bnidem imma ċi tkun dejjem aktar rilevanti, aktar reali u l-kellima tal-lum verament hekk għamlu. U nixtieq nirringrazzjakom għall parteċipazzjoni fisem il-kollegi kollha tiegħi u grazzi ħafna Antonio għal dan. U nittama li gawdejtu llum ħattu gost u ħattu xi ħaġa minna id-Dikerazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Niedem trid isir dokument attiv u importanti mhux biċċa karta din hija xi ħaġa niġġieldu għalja kuljum grazzi. Grazie, grazie. Grazie. E din hija ġurnata li għadna ma spiċċajniex, se se nippreparaw it-tieni panel. U sakemm jasal it-tieni panel se jkun hemm videos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 filmove, uh, idemo, izazimo na ista mesta i pijemo kafe, a onda jedino što nas razlikuje je opet ta boja kože. I ta boja kože nije dovoljno dobra da mi kao pripadnici romske zajednice budemo ravnopravni članovi našeg društva. Želim da dam svoj neki doprinos da se takve neke stvari uh, menjaju. preko deset godina uključeno u romski aktivizam i nekako najviše me ispunjava baš rad sa mladim ljudima. Ali ne samo sa mladim ljudima, pripadnicima moje zajednice, nego i sa mladim ljudima koji e, iz većinske i opšte populacije. Danas mi u Srbiji imamo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 rešila, da zajedno radi na rešavanju problema mladih ljudi. Moje najveće zadovoljstvo je kad e, imamo priliku da različitim aktivnostima e odemo u bilo koju lokalnu zajednicu, jer to mi je najveća, najveća povratna informacija. I kad vidim i kad osjetim da ih motivišem da požele da budu društveno aktivni i da urade neku akciju u svojoj lokalnoj zajednici. Moja poruka za sve ljude je da ne odustaju od svojih ljudskih prava koje koja im po rođenju pripadaju. Naročito ove godine kada slavimo 70 godina od usvajanja UN deklaracije o ljudskim pravima, a poruka za sve donosioce odluka je mislite o tome. tal-karta Yeah. So, ladies and gentlemen, Signori, nitlobkom Tihdu postkom. My name is David McAllister. I am a member. Jena David McAllister. Jena membru tal-Parlament tal u president tal-Komitat AFET. U għisand il-privileċ inkompli E il-konferenza bit-tieni panel biex nifoka fuq il-mekanizmu ta' dritti tal-bnidem fuq livell globali, reġjonali u lokali. Id-dritti tal-bnidem huma valuri bażiku tal-Unjoni Ewropea kif jider mill-artikolu 2 ta' Trattat ta' Lisbona. U fl-Unjoni Ewropea huwa propju il-Parlament Ewropew illi marfu qoddim biex jiċċelebra u jiproteġġi drittijiet tal-bnidem anki bil-premju Sakharov li ilu 30 sena issa ħamsa minn dawn il-premjati Sakharov unbat marru biex jihdu il-Nobel il-premju Nobel. Bħal president tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin, aħna nixtiequ niddikjaraw l-impentana fl-Europa u barra minna dan namluħ bżjariet speċjali namlu laqat fid-delegazzjonijiet u namlu anki missjonijiet ta' osservazzjoni. L-Unjoni Ewropea ħadet passi biex tiddefendi drittijiet tal-bniedem mad-dinja kollha U nafu però li hemm iktar xiri tisir. Irridu nżidu il-risposta, irridu nżommuhom responsabbli il-persuni il responsabbli irridu nużaw anki e, il-nisfruttaw il-teknoloġija digitali. Il-70 e, anniversarju tal-adozzjoni tal-karta hija raġuni biex niċċelebraw, però fl-istess ma rridux ninsew dak li rridu nagħmlu għad. U allura jiena nħares l qudiem biex nibda diskussjoni mal kapit internazzjonali u dritti u ta' dritti tal-midem fil-dinja nixtieq nilqa' ħames mistednin fil-panel li se jkellmuna fuq l-esperjenza tagħhom fuq kif l-aħjar nipromovu id-drittijiet tal- ta' drittijiet tal-bniedem. Se kienu anki fuq sinerġiji u saħħu l-promozzjoni tal-liġi eh, fuq id-dritti tal-bnidem u mekkanizmi internazzjonali. Il-kellima kollha jafu illi għandhom jirrispettaw il-ħin allokat lilhom ta' xar minuti. L-ewwel persuna huwa Torbjorn Jagland li huwa segretar ġenerali tal-Kunsil tal-Ewropa, sfortunatament ma jistax ikun fostna, però se għandna messaġġ video. Umbat waraj ħanna sur Joel Hernandez Garcia, illi qiegħed bitqed dawnek fuq il xelluk tiegħi. Komissarju tal-Komissjoni Interamerikana fuq drittijiet tal-bniedem biex President tal-Kumitat Ġuridiku Interamerikan, u e, e, se jitkellem il-Professur Remin Goy Lumbu, <coughs> Komissarju tal-Komissjoni Afrikana fuq il-drittijiet tal-bniedem u tal-bnedmin. tal bnidem u tal bnedmin tal u tal bnedmin Umbat il-sura Katagina Kadra Fazza l-ewwel direttriċi tal-Uffiċċju tal-OSI. Umbat l kellim, umbat il-kollima Beate Rudolf, President tal-Alleanza Globali ta' Drittijiet eh, Umani Nazjonali, il-edha bil edha ħdejni is-Sur Lumbu, umbat fl laħar kellim għal professur Pamela Palmater, eh, avukat u professur fil-Università Ryerson f'Toronto, fil-Kanada. <clears throat> Umbat, eh, biex namlu mistoqsijiet u risposti, nitlop li dawk li jitkenmu jimlu il-formula li għandhom eh, u dimom u li tuwa l-assistenti. Mela nibdew bil messagġ video ta' Jagland. il ġimma tal dritti tal-bniedem hija fuqta is sebejn anniversarju tad-Dikjarazzjoni anniversarju ta' dritti tal-Bniedem. Eh, għall-ewwel darba eh, il dritti tal-bniedem fundamentali ah, se jiġu protetti universalment. Sentej wara l-Kunsil tal europa adottat il-Konvenzjoni Ewropea fuq id dritti tal-bniedem u sistema kollettiv fuq il-kontinent kollu uniku li garantixxi fil-liġi id-drittijiet tad-Dikjarazzjoni Universali u e, implementata bil-sentenzi tal-Orti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu. Dik il-konvenzjoni u anki trattati ta' wara trasformew l-Europa għall-ħjar, drittijiet ugwali għat-tfal, dawk il huma mitwilda ġol żwieġ jew anki barra miż-żwieġ, id-dekriminalizzazzjoni tal-relazzjonijiet tal-istess sess, eh, l-abolizzjoni tal-pjena tal-mewt, dawn mhumux affarijiet li ġew kombinazzjoni. Daw ġraw eh, imħabba kultura għad-drittijiet tal-bniedem Illum aħna gburin naħdmu mal-imsieħba tagħna multilaterali, da inkludu anki eh, sħubija speċjali mal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea spiss tuża il-konklużjoni tal-Kunsil tal-Ewropa bħala bażi għall-azzjoni tagħha eh, fil-dritti tal-bnien demokrazija u l-istat ta' dritt. U l-Konsil tal-Europa anki minna ħatijaw jimplementa ħafna proġetti għabbażi tal-kooperazzjoni u tal-finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea. Flimkien aħna navanzaw Eh, il-valuri komuni fit territorju tal-28 membru tal-Unjoni Ewropea. Però fl-Europa l-lum il eh, eh, il-nazjonalizmu estrem u l-populizmu qed jgħeddet e, jimmina l-multilateralizmu u l-istituzzjonijiet tagħna u dawn il-valuri komuni importanti. Allora din il-ġimgħa ta' drittijiet tal-bniedem għandha tkun opportunità mhux biss biex nisħu fuq il-kooperazzjoni bejnietna mal-gvernijiet u mas-soċjetà ċivili imma biex nitkellmu bleħen qawwi u bigburija fuq dak li l-drittijiet tal-bnidem kisbu għal kull ehm, Ewropew fl-istati membri kollha. U din il-progress għandu jimxi l-qoddim mux lura u jiena allora nawguralkom konferenza tajba <coughs> u ġimma produttiva ta' drittijiet tal-bnidem. Mela dak kien eh, il-mexaċ ta' Torborn Jagland U issa eh, sur Hernandez Garcia. Grazzi ħafna sur McAllister u ħbib fil-podium. Aħna onorati li prezenti għonek eh, fil-70 eh, anniversarju ta' dekjerazzjoni ta' drittijiet tal bnedem Irċev il-rikonoximent tal-Komissjoni Interamerikana għal-ħidma tal-Parlament Ewropew biex fil-promozjoni ta' dritti tal-bniedem fl-Europa anki fad-dinja. Illum aħna niċċelebraw is-70 anniversarju tad-Dikjerazzjoni Universali. Fl-Amerika aħna wkoll qed niċċelebraw is-70 anniversarju tal-fondazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani u tradozzjoni adozzjoni tal-Dikjerazzjoni Amerikana ta' drittijiet u, u, dmirijiet tal-bniedem. Tal f'dawn l-aħħar 70 sena il-sistemi universali u interamerikani tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem kienu parallelu, u issa qegħdin isaħħu l-xulxin reċiprokament. Eh, is-sistema reġjonali eh, imxew l-qoddim bil-standard sviluppati mill-ġnus maquda. Il-liġi interamerikana fuq drittijiet tal-bniedem prodott tal-evoluzzjoni graduali fis-sistema. Il-konferenza ta' Chapultepec kienet importanti fl-istabiliment tal-organizzazzjoni emisferika u fl-emerġenza tal-agenda. Fil-preparazzjoni tal-konferenza ta' San Francisco, il-gvern tal-Messiko eh, eh, fil-konferenza interamerikana fuq il-problemi tal-gwerra u tal-paċi eh, fil-belt ta' Chapultepec mill-21 ta' frar sa' 8 marzu 1945. L-am kien tal-konferenza kien li natu l-gvernijiet tal-Stati tal-Amerika l-opportunità li flimkien jikkonsidraw l-parteċipazzjoni. Essa, fuq il-protezzjoni internazjonali tal-drittijiet essenzjali tal-, -drittijiet bniedem il-konferenza id-deċidiet illi tati l-Kumitat Ġuridiku Interamerikan bil-tfassil ta' abbozz preliminari ta' dikjarazzjoni tal-drittijiet internazzjonali ta' u dmirijiet tal-bniedem li kellha tiġi adottata bħala konvenzjoni. Il-konferenzi interamerikani mbagħad adottaw id-dikjarazzjoni Amerikana u l-Konvenzjoni Amerikana fuq id-drittijiet tal-bniedem. Din is-sistema mbagħad eh, evolvit fl-aħħar ta' tini gwerra dinjija la darba il-ġnus maqawda saret operativa. 21 stat membru li ntaqgħu f'Bogotà fil-Kolumbja fl-1948 adottaw il-Karta tal-Organizzazzjoni tal-Istati Membri il-Trattat Amerikan ta' Soluzzjoni Paċifiċi u Dikjarazzjoni Amerikana ta' Drittijiet u Dmirijiet tal-Bniedem. Id-Dikjarazzjoni Amerikana ġiet adottata xhur qabel il-Dikjarazzjoni Universali u saħet l impen tar reġun għal protezzjoni internazjonali fi drittijiet tal-bniedem u kodifikat il-katalogu bażiku <coughs> ta' drittijiet ċivili, politiċi u ekonomiċi. Id-dikjarazzjoni Amerikana hija differenti mid-dottrina li biha l-istati għati drittijiet ta' ċittadini u tieħu id-dottrina ta' liġi naturali li biha id-drittijiet huma inerenti għal persuna umana il-persuni kollha huma eh, liberi ugwali fid-dinjità u fid-drittijiet u għandhom b'natura tara u raġuni u koxjenza għandhom iġibu ruħu bħala aħwa. Allura l-Istati Amerikani jarfu li meta l-Istat jilleġizla fuq din il-kwistjoni ma, ma joħloqx drittijiet, ma jirrikonoxxi id-drittijiet ġa eżistenti. L-idea ta' strument legalment vinkolanti umbat ġi eh, eh, ġi konfermat f-Santiago ta' Ċile fl-1998. L-ewwel net taw eh, l-ġuristi, eh, il-Kunsil tal-Ġuristi Interamerikani it-tfassil eh, tal-Konvenzjoni u minnaħa l-oħra approvaw il-tfassil tal-Kummissjoni Interamerikan fuq drittijiet tal-min biex jilħu l-għanijiet tal-Konvenzjoni futura. L-elaborazzjoni tal-Konvenzjoni Amerikana damet 10 snin. Dan proċess un baġi waqaf mill- Eh, covenant Internazjonali fuq drittijiet ċivili u politiċi u anki il-Covenant Internazjonali fuq il-drittijiet ekonomi, soċjali u kulturali li ġew adottati fis-66. Dawn jitkellmu fuq il-kompatibilità bejn istrumenti universali u dak emisferiku u konkludew il-Konvenzjoni Amerikana għandha tapproċċa is-suġġett bil-perspettiva reġjonali. Iktar tard, il-Konferenza Speċjalizzata Interamerikana fuq drittijiet tal-Mir f'San Jose f'Kosta Rica adottat il kommissjoni Amerikana fit-22 ta' novembru ta' 1969. Il-Patt ta' San Jose daħal fis seħ fit-18 ta' Lulju 1978 bil-11 il-ratifika uh, fl-ewwel parti il-Konvenzjoni Amerikana tistabilixxa d-dmiri tal-istati u drittijiet tal-individwi. Fit-tieni parti il-Konvenzjoni Amerikana tistabilixxi il-mezzi ta' protezzjoni, il-Kommissjoni Interamerikana u l-Qorti Interamerikana. Eh, eh, eh, entitajiet kompetenti biex jisimgħu każijiet Eh, mill-partijiet tal-konvenzjoni. Sistema ta' drittijiet tal-bnedem interamerikan hija dik bżewġ korpi il-Kommissjoni Amerikana Interamerikana u l-Orti. E, waqt il-Kommissjoni hija l korp prinċipali tal-organizzazzjoni, il-Orti hija eh, l-entità ta' trattat. Il-sistema interamerikan ġi sparat, ġi ispirat mill-sistema Ewropea. L-Amerika, però fl-Amerika zammejna l-istituzzjoni bżewġ istituzzjonijiet. Jekk il-ksur mumiex mumiex ma jġux korretti fuq dak il-level, kummissjoni għallura mbattati l-istat, t-ċita l-istat għoddi minn orti. <coughs> Il-mandat iġi mid-Dikjarazzjoni Amerikana ta' Drittijiet u Dmirijiet. Il-Kummissjoni taħdem għabbażi ta' tliet pilastri: il sistema ta' każijiet u petizzjonijiet, il-monitoraġġ ta' situazzjoni ta' drittijiet tal bnedem fl-Amerika u il-programm ta' kooperazzjoni. Il-mandat ta' ħawa uniku. Dan il-korp eh, huwa mamul minn seba' kummissarju assistit minn segretarjat eżekutif għandu kompetenza fuq il-35 membru eh, tal-sistema u fil-rapporteurships tematiċi ti proteġi drittijiet tan nisa migranti, tfal, adolescenti, popoli indiġeni, <clears throat> difensuri ta' drittijiet tal-bniedem, persuni LGBTI u il-persuni li mandomx libertà. Vera, <clears throat> minn hekk għandna żewġ rapporterships, aħda għal libertà ta' espressjoni u l-oħra għad drittijiet soċjali, ekonomiċi, kulturali u ambientali. Bis-sistema ta' każijiet u petizzjonijiet għandha eh, rwol kważi duġizjarju. Il-Kummissjoni toħroġ eh, dritt ordni ta' miżuri prekawzjonali biex tipproteġġi l-ħajja u l-integrità tal-persuni f'periklu. Barra minn hekk tisma' eh, fuq il-ksur u ta' drittijiet tal-bnini tal-bniedem protetti mill-istrumenti. Il-Kommissjoni wkoll għandha setat konċiljatorju biex istirsolvi każijiet b'soluzzjonijiet amikevoli. Il-kompetenza razzjone persone tinkludi każi il huma sottomessi minn persuni jew gruppi ta' persuni jew anki NGO rekonosciuti f'wieħed mill-istati membri tal-organizzazzjoni. Il-partiti, state parties tal-Kummissjoni jistaw uh, jistaw jissottomettu każijiet qudiem il-qorti. Il-qorti għandha l-unika ġurisdizzjoni biex tisma' l-każ Allura, l access għal kort t-dependi tiddependi mid deċiżjoni tal-Kummissjoni fuq l-ammissibilità tal-każ u id-deċiżjoni jekk hemmx meriti għal biex wieħed jieħu rikors għal ġurisdizzjoni tal-qorti. Il-qorti għandha kemm ġurisdizzjoni kontenzjuża kif ukoll ta' parir Eh, waqt il-ġurisdizzjoni ta' parir il-qorti tiddeċidi fuq responsabilità tal-istat għal ksur tal-drittijiet tal- ehm, ehm, ta' drittijiet tal-bnidem. Fil- kazijiet kontenzjużi l-orti tiddeċidi fuq responsabilità tal-istati għal ksur u jirrigwardaw anki il- Eh, l-interpretazzjoni u anki ta' kwestjonijiet oħra. Eh, sallum eh, il-qorti ħarġet 24 opinjonijiet legali ta' konsulenza. L-istrumenti interamerikani u l-interpretazzjoni tagħhom minnaħa tal-Kummissjoni minn qorti żviluppat standards fuq il-dmiri fid-drittijiet tal-bniedem minnaħa tal-Kummissjoni u minn qorti. Anki jekk il-prassi tal-Istat u element fil-kreazzjoni tal-regoli tal-liġi internazjonali, il-liġi interamerikana ta' dritti tal-bnidem ġiet avanzata b'deċiżjonijiet tal-Kummissjoni u tal-Orti eh, il-Kummissjoni u il-Orti għal Stant adottat interpretazzjoni progressiva meta sviluppat il-prinċipi ta' drittijiet tal-bnidem illi e, e huma fil-istrumenti ta' eh, fondazzjoni tagħhom. Fuq dan il-qorti kidbet illi l-interpretazzjoni għandha eh, tikkontribwixxi eh, għal kondizjonijiet attuali, Osservat ukoll l-interpretazzjoni ta' normi internazzjonali oħrajn ma jistgħux jiġu użati biex jillimitaw l-eżerċizzju ta' dritt. Barra minnek l-interpretazzjoni kontribwiet anke għall-applikazzjoni iktar favorevoli F'dawn is-70 sena fl-Amerika e, e, irnexxinna nistabilixxu sistema qawwi ta' protezzjoni u promozzjoni tal-internet. Fil-mandati tagħhom il-Kommissjoni l-Qorti kellhom bħala referenza dikjerazzjoni Universali, il-Covenants u anki il-regoli sviluppati mill-Treaty Bodies u il-proċeduri speċjali kienu l-fonti ta' dritt f'ħafna mid-deċiżjonijiet tagħna. Kooperazzjoni iktar permanenti ġiet stabilita bil-adozzjoni ta' dikjerazzjoni konġunta bejn il-Kummissarju tal-Ġnus Mauda għad-drittijiet tal-bniedem u l-Kommissjoni Interamerikana fl-2014 Minn dak iż-żmien f'din is-spiritu ta' solidarjetà l-Kummissjoni stabilit anki mekkanizmu ta' kooperazzjoni eh, biex tippromovi skambju ta' esperjenzi u żvilupp ta' kon attivitajiet konġunti. <clears throat> Illum il-Kommissjoni tiġi fil-Parlament biex tiftakar il-forza u l-validità tal- eh, dikjarazzjoni universali kif ġi stabilit fil-preambli kemm tal-karta kif ta, u anki ta' dikjarazzjoni universali l-Istati Amerikani riaffermaw il-fiduċa tagħhom fi drittijiet tal-bniedem il-dinjità u e, tal-persuna umana u drittijiet ugwali tal-irġiel u nisa u determinaw anki li promovu il-progress soċjali u standard zaħjar ta' ħajja fil-libertà. Grazzi. Professur Garcia u mill-Amerika stanaddu għal professur Lumbu Eh, natik il-mikrofonu. <clears throat> F'dan il level ta' dialogu għoli għal ġit invitata l-organizzazzjoni illi illu mandi eh, l-unur di rappresenta bħala kommissarju u rapporter speċjali inkorikat mill dikjarazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bnedem. Nirringrazzja l-President Tajani u għal Stavros Lambrinidis illi eh, fil fil round tables biex niċċelebraw s semajn sena u anki fil-forum tal-NGO illi aħna organizzajna u f'kull waħda mis-sessjonijiet tal-Unjoni Afrikana. Mela l-ewwel jien nixtieq nitkellem fuq il-fatt li xi kien hemm xi NGOs fuq dak li għandu xaqsam ma' test d dikjerazzjoni ma' anke xi ftit persuni li ħallaw ma' il-marka tagħhom fuq id-dikjerazzjoni Chang għal ċina, Fernandez għal Belġum, Santa Cruz fi semi Malik fil-Lebanon, Senjora Roosevelt tal-Istati Uniti u um il-Kanada. U f'dawn l-avvenimenti kollha e ċelebrazzjoni ta' 70 Universitat ta' Dikazzjoni Universitat Universali tal ta' tina okkożjoni biex naraw eh, x'kienu suġġetti u x'kienu anki l izvantagġi biex nipprovaw naraw xie dikjarazzjoni xie tfisser fil-futur. Kienet opportunità lina wkoll koll biex niftakru l-valuri fi dikjarazzjoni universali biex nirrinnovaw eh, il-prinċipi fi dikjarazzjoni il partizipazzjoni tal-Afrika fl-elaborazzjoni tal-dikjarazzjoni kienet limitata mħabba il-ċirkostanzi politiċi, imma l-Afrika u l-istituzzjonijiet <coughs> jgħatu importanza kbira dikjarazzjoni u fil fat f'dak iż-żmien kien hemm tliet stati Afrikani biss illi ħadu sem fil- xol preparatorju ta' testi adottati fl-1948. Il-Liberja tat vot favorevoli mill-48 stati li votaw IVA u l-Unjoni Afrikana il-lum u l-Ġittu li e- e- esprimit riservi għal raġunijiet filosofiku Imma anki illum din id-dikjarazzjoni hija l-ewwel espressjoni tal-libertajiet u drittijiet tal-membri kollha tal-umanità. Hija għandha influenza legali, filosofika u morali. E fil-kontinenti kollha. Kif jgħid it-test il-Dikjarazzjoni Universali ideali li għandu jintlaħam mill-popoli kollha biex l-individwi kollha jirrespettaw is-soċjetà u jkollhom żvilupp u rispett tal libertajiet u jizguraw l-applikazzjoni universali tagħha. Mela, bl-avvent tal-Organizzazzjoni tal-Unità -Afri Afrikana, 17 eh, sena wara l-Dikjerazzjoni Universali, l-Stati Afrikani reġaw e konfermaw l-aderenza għal dikjerazzjoni U allura eh, dana kien mezz għal kooperazzjoni internazzjonali il-Karta Afrikana drittijiet tal-bnidem u għal-popli fl-aħar taw forma l-espressjoni biex jikontribwixu għall-universalità ta' drittijiet tal-bnidem u għaċettaw il-speċifiċità kulturali tal-Afrikani. U hemm erba punti illi jena nishti najt fuqom, għonek nitkellem fuqom is. L-għonet il-dikjerazzjoni għaf sors ta' ispirazzjoni għal dawk li kitbu l-Karta Afrikana ta' drittijiet tal-popli u ta' drittijiet tal mnidem Anki aħna nsaħħu l-kontenut ta' xeħut bid-dispozizjonijiet prinċipali ta' drittijiet fil-kontest Afrikan u anki il-kooperazzjoni eh, eh, importanti eh, bejn il-mekanizmi afrikani u ta' dritti tal-bnidem u anki l-oħrajn biex kienu importanti biex id-dikjerazzjoni timxi. U raba punt huwa illi id-dikjerazzjoni universali eh, poġġiet il-bazi għal dibattitu illi għadu prezenti fl-Afrika fuq il-protezzjoni neċessarja ta' dritti tal-bnidem. U kif tafu dinja waħda mill-missjonijiet illi l-Unjoni Ewropea għand, l-Unjoni Afrikana għandha. Mela, l-għennet il-Dikjarazzjoni Universali għal l-ispirazzjoni tal-Karta Afrikana. Din hija l-matrix ta' ħafna medritiet me strumenti tal-internazzjonali u ġuridiċi. Id-dikjarazzjoni bħal Karta Afrikana hija dokument illi huwa dokument ta' kompromess u qed tipprova ġib flimkien anki l-iktar konsiderazzjonijiet politiċi differenti. Però eh, pratikament il-kontenut huwa ħafna iktar elaboratu speċifiku minn dawk tal-artikoli tal-Karta Afrikana. Illi e mhux biss huma vagi ma ħafna drabi għandhom anki klawżoli limitativi fuq il-libertajiet u drittijiet. Infakkarkom il-Karta Afrikana ġiet miktuba meta kienem anki partiti singoli eh, illi kienu jgvernaw fl-Afrika u illi kienu jinjoraw eh, l-istat ta' dritt. E Dispozizjonijiet fuq l-kultur eh, nistaw per eżempju naraw dettal ta' da l-artiklu numru 2 tal- eh, Karta Afrikana illi hija fil-fat repetizzjoni u jew anki l artiklu 3 tal-Karta Afrikana hija pratikament l-artiklu 7 tad-Dikjarazzjoni Universali. Kif tistgħu taraw intkom stess jekk tħarsu le, tistgħu tagħmlu l-istess ħaġa anki bl-artikoli l-oħra kollha. Taraw li pratikament huma miktubin mod differenti però qed jgħidu l-istess ħaġa. Umbat anki l-ispirtu tal-karta fil-fat René Cassin eh, qabbel il-drittijiet tal-bniedem għal trittiku eh, fil-Dikjarazzjoni Universali u fit-trattati u anki l-miżuri biex wieħed jimplementa dawn huma tliet partijiet ta' drittijiet tal-bniedem legalment fi kliem ieħor dana kien mod kif aħna poġġu l-pedament tal-prinċipju ta' universalità. U dan huwa propju dak li l-Afrikani xtaqgħu jagħmlu bil-karta. U mbagħad it-tielet eh, idea hija il-kooperazzjoni bejn il-mekkanizmi Afrikani Ewropej. Din dija importanti għal raġunijiet differenti l-ewwel net. L-istati rridu jagħmlu kooperazzjoni għal eh, rispett għal drittijiet eh, eh, tal-bniedem. Mbagħad il-ġenju kreativ tal- ta' dawn il-movimenti wasal għal komunikazzjoni bil-mezzi digitali, data ġenetika ġdida u dan kollu jista' jsir biss bil-kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem u dan huwa l-impatt ta' fuq id-drittijiet tal bnedem biex kontra terroristi per eżempju fil-Niger u fil-Mali u anki l-libertà ta' espressjoni u il-kreativita intellettuali fil-żminijiet tal-internet. U l-aħħar idea hija li dikjerazzjoni Universali ta' Dritti fil-Bidem fil fat hija bażika biex inkunu nistgħu nifmu in kif taħdem il-ġustizja. L-artiklu 54 tal-karta tagħti lil orti u l-Konfessjoni Afrikana il-missjoni biex tiżgura il-protezzjoni ta' dritti tal-bniedem fl-Afrika u dritt illi aħna u ma bbażati f'dawk illi jeżistu fid-dikjerazzjoni dritti tal-bniedem. Id-diskussjoni diġà jeżistu fil-xogħol preparatorju eh, li waslu għal dikjerazzjoni universali. U tlet lezzjonijiet. L-ewwel waħda hija fl-ewwel proġett ta' dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem diġà kien hemm artiklu 20 fuq il-prinċipju ta' protezzjoni jew ta' komunikazzjoni. Għadna naħdmu fuq dan u anki t-tini idea kienet anki proġett tal-artiklu 38 illi kien ta' René Kassan b'sistema ta' appell ġudizzjarju amministrativ aħna għadna nużaw l-istess klim u l-istess metodu. U fl-aħħar peress li għaddej il-ħin, u t-tielet idea kienet illi kien hemm anki dispożizzjoni oħra li kienet titlob il-pajjiżi ikunu jistgħu jaċċettaw il-konvenzjoni supplementari biex ikunu jistgħu jagħtu effett li dispożizzjonijiet tad-dikjarazzjoni imma fil-fat għanna ħafna affarijiet komuni. Għada l-istess Tre, li rridu nieħdu biex niproteġu drittijiet tal-bniedem fl-Afrika, fl-Europa, <clears throat> fl-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani u l-OECD. Grazie ħafna. Thank you, Professor Lumbu, for the... Grazie ħafna, Professor Lumbu, għal din il-perspettiva. Issa naddir kelma, Signora Katarzyna Garde Prazzi very much. Um, our office uh, is also very honored to... Grazie ħafna, aħna u koll onorati illi aħna parti minn din il-ċelebrazzjoni importanti imma jiena ma nixtieqx nitkellem biss għall uffiċċju tal-istituzzjonijiet u drittijiet tal-min ma qed jagħmel, imma nixtieq nifoka fuq mistoqsija oħra għal dan il-panel kif aħna nistgħu nilħqu ehm, sezzjonijiet iktar wiesa tas-soċjetajiet biex nitkellmu fuq l-importanza ta' drittijiet tal-bniedem. U nixtieq inħares lejn il-perċezzjoni tal-drittijiet universali tal-bniedem u għalfejn aħna rridu nagħtu għadil attenzjoni. U ħanitkellem fuq hekk mhux biss għax psikoloġistika, psikoloġistika Eh, psikoloġista eh, imma x'naħseb ukoll illi din hija kwistjoni importanti għal organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali. Aħna nemnu li dak li huwa l-importanti huwa dak li ngħidu lil nies eh, u importanti wkoll li narawx dak li jisimgħu u jifhmu. Jiena nixtieq insemmi xi ħaġa li ġasemmi iktar kmieni li għandna nagħtu wiċċ ta' bniedem għal drittijiet universali tal bniedem kien hemm il-kwotazzjoni eh, kienet kotazzjoni popolari għal dan l-anniversarju ta' Eleanor Roosevelt fejn edna li dritti tal-bidem mandom lebda tifsira imkien sakemm ma jkunx hemm tifsira għall-individwi għad-dinja tal-individwi. U fil-fatt għandna riċerka li tikkonferma dan, għandna riċerka mir-Renju Unit illi studjaw il-perċezzjonijiet lejn id-drittijiet tal-bniedem u kien hemm grupp fejn 40% eh, minnhom kellhom attitudnijiet differenti eh, għaliex ma setgħux jifhmu kif id-drittijiet tal-bniedem universali kellhom konnessjoni mal-ħajja tagħhom. La darba setaw sibu din ir-rabta huma bdew jappoġġaw dawn id dritti tal-bniedem. Kien hemm eh, riċerka oħra fil sikoloġija politika fejn ħafna jimportom mill individwi ma, ma jifmux il-kwistjonijiet illi u qegħdin f'numru kbir eh, jew f'lingwa li diffiċli tifhimha. Infatti iktar ma jkollok numru kbir, iktar diffiċli li turi kompassjoni għal kwistjonijiet. U dan il-fenomenu eh, huwa magħruf bħala psychic numbing fil-psikoloġija. U eh, aħna bħala organizzazzjonijiet reġjonali naħseb li rridu nittiebu nibdew nagħtu każ u għandna naraw kif nistgħu nispjegaw għalfejn l istandards ta' dritti tal-bniedem huma importanti u huma ta' valur għal kull persuna. U rridu nifmu, rridu xi rridu jfissru eżattament kif huma marbutin mal-ħajjiet u l-istejjer tal-individwi. Żgur illi għanna nif u nitkelmu b'lingwaġġ astrat u li diffiċli tifmu. Ħa nitkellem fuq dokument fejn qed nitkellmu fuq il-għanna kapaċità u tifsira. Women's rights, end of quote. If jekk din dan il-lingwaġġ eh, wasal għal entużjażmu minħabba li hemm iktar drittijiet tan-nisa mela allura nawguralkom. Imma jridu noqogħdu verament attenti milli nużaw ngħidu miljuni ta' nies għadhom esposti għal razziżmu u nistennew li ħajkun hemm kompassjoni. Imbagħad it-tieni punt huwa l-speċjalizzazzjoni żejda fuq id-drittijiet tal-bniedem għaliex meta nitkellmu fuq id-drittijiet tal-bniedem l-unika fattur eh, eh, fattur għandu jkun li inti uman, inti bniedem, għalix kull bniedem għandhom id-drittijiet tagħhom. Imma ħafna drabi fil-messagġi tagħna ikunu drittijiet tal-minoranzi, drittijiet tan-nisa, drittijiet tal-migranti palli kieku dawn id-drittijiet huma differenti minn dawk li mhumiex nisa, dawk li mhumiex minoranzi u dawk li mhumiex ehm, migranti. U allura din hija ħaġa importanti ħafna li anke nkomplu nagħmlu sforzi tagħna. Meta aħna niktbu il-messagġi tagħna eh, lejn il-gruppi speċifiċi nagħtu perċezzjoni illi drittijiet tal-bidem qegħdin hemmhekk għal ċertu persuni biss u m'għandniex inkunu ta' sorpriża li eh, jgħidulna eh, intom jimportakom il-migranti u minnis rom biss u ma jimportakomx minna. U allura per eżempju dritt għal parteċipazzjoni ċivika u politika u twemmin, dawn kollu ma nqedhomx fil-kuntest fil kuntest universali illi dawn id-drittijiet huma maħluqa separatament minn il-bqija u li fil-fatt dawn id-drittijiet tal-midem jistgħu jażlu lin-nies eh, u fil-fatt dan il-qafas jista' jkun li jużaw dawn il-lakuni għaliex qed ngħidu li qegħdin jirrappreżentaw il-maġġoranza tan-nies ordinarji. Imma fil-fat il-ġittijiet tal-mida jintużaw bħala staklu ehm, għal ċertu teddidet minn gruppi speċifiċi. Ehm, l-argument li hemm ċertu ġittijiet li huma aktar importanti minn oħrajn. Allura l-inforza rattif ta' drittijiet ehm, ikun possibbli. Jista' jkun li drittijiet tiegħi jibqgħu hemmhekk fil-waqt li ta' oħrajn ibatu. Eh, imbagħad Nisimaw anki mill-istereotipi li nħol aħna l-biased, eh, li nkunu biased. Eh, meta aħna nitkellmu fuq il-progress ta' drittijiet tal-bniedem, naħseb li hemm bżonn ta' aktar sforzi flimkien. Kull min jaf bir-riċerka ta' Dr. Rosling fuq eh, il-diskrepanzi naraw li kien ehm, ġurnalisti, akademiċi u anke mexxejja fil-forum globali għandhom opinjoni differenti fuq ix-xejret id-dinjin għaliex huma għandhom eh, idejat personali skont il-komunitajiet u l-familji tagħhom, eh, opinjonijiet li ġejja mill-edukazzjoni eh, li jagħtuna fatti li mhumiex aġġornati u li mhumiex tajbin u anki minħabba l-medja li ħafna drabi teżaġera dak li dak li jkun hemm li qed jiġri. U naraw evidenza wkoll illi meta meta xi ħadd jikkonferma opinjoni ta' xi ħadd din l-opinjoni ħadd tiġi msaħħa. U anki meta jkun hemm argument kol kontrarju, din hija confirmation bias. Ġifieri jekk inħarsu lejn id-drittijiet tal-bniedem universali, ħafna nies ħajjiftakru l-ajdut u mhux l-argument vera u jekk il-konflitt ta' drittijiet tal-bidem eh, jintbatu messaġġi li mhumiex ċara dawn il-messaġġi ħajinforzaw l-idejat negattivi. Imbagħad fuq il-argumenti loġika billi nappreżentaw li nippreżentawhom lin-nies ma jfissirx li ħadd biddel l-imġiba tan-nies, din dan huwa żball li nagħmlu għaliex il-fatturi tal-imġiba huma komplikati u fil-fatt hemm ħafna punti varji bħal valuri għan-nies u anki importanti li, li inqisu dawn il-valuri għall appoġġ ta' drittijiet tal-bniedem u n-nuqqas ta' appoċ. Aħna bħala organizzazzjoni nitkellmu bħalli kieku il-psikoloġija mal-metna xejn. Aħna ħafna drabi nifokaw biss fuq il-negattiv. Nitkellmu fuq il-ksur ta' dritti tal-bniedem u iva hemm il-ksur u anki l-isfidi li huma vera u aħna għandna nitkellmu fuqhom Iżda maħniex ċari biżżejjed f'eżempji tajbin ta' progress u eżempju ta' kif hemm protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Pereżempju fil-shooting li kien hemm f'Pittsburgh eh, kien hemm kien hemm ħafna li tkellmu kontra dan l-att eh, atroċi U sewwa għamlu, jumejn wara il-komunità musulmana f'Pittsburgh inaqdu u ġabru aktar minn 100.000 dollaru Amerikan f'appoġġ għal komunità eh, ludija f'dawn il-komunitajiet. Hawnhekk qed naraw eżempju ta' eh, solidarjetà illi ġejja mill-konvenzjoni ta' ġitt tal-bniedem, iżda ma tkellimniex biżejjed fuqhom talli huma wrew dawn is-solidarjetà meta aħna nażlu lingwaġġ negattiv meta nitkellmu fuq id-drittijiet tal-bniedem eh, natu l-idea li d-drittijiet tal-bniedem twassal għal problemi u minflok nitkellmu fuq il-ħtieġa ta' tama aħna waslu ċertu biża u allura jkunem hemm eh, ċertu idea ta' teddit u, problemi allura jimxu mal-lingwaġġ mal lingwaġġ tal populisti u hekk qed nidħlu anki fil-fera diffiċli ħafna eh, għaliex jekk nitkellmu jekk ħanibqgħu nitkellmu fuq l-isfidi biss, ħadd ma ħajbqa' jagħti każ u l-persuna ħajħarsu lejn id-dritti tal-bniedem bħalli kieku huma xi ħaġa li mħadd ma jista' jagħmel xejn iżjed fuqha minħabba li huma tant problematiċi u dana iwassal għal nuqqas tazzjoni. Fl-aħħar punt eh, jiena nixtieq nitkellem fuq eh, dawn l-echo chambers. Um, aħna hekk qed jiġri kull darba nitkellmu. Tajjeb li nħarsu n-realtà maqsuma ta' drittijiet universali tal-bniedem, jekk aħna nimxu biss fuq dak li aħna komdu bih, aħna ma nistgħux nwaq naslu riżultati. Aħna dejjem nitkellmu mal-esperti, mal-NGOs, think tanks um, u l-istituzzjonijiet akademiċi. Tafu illi għanna l l-uffiċċju tal-konferenzi fl ewropa u din tintqal eh, u allura naħseb din hija dan huwa mod ta' kif hija dan huwa twistija għalina u għandna niffokaw fuq kif nistgħu noħolqu u jkollna viżjoni komuni tad drittijiet tal-bniedem. Kien hemm studju illi eh, huwa uh, mejsa arkitettura tal kif nitkellmu. Rajna illi għalkemm nużaw l-aħjar kliem, dialogu, konsultazzjoni, madwar 80% tar rizorsi ta' li jintużaw mill-organizzazzjonijiet tal-pubblikazzjoni immorru f'distribuzzjoni ta' informazzjoni top-down fuq l-organizzazzjoni u allura nixtieq nala bi proposta x'jiġri jekk is-sena d-dieħla fl-2019 minflok norganizzaw konferenza oħra jew seminar ieħor kull mekkaniżmu eh, reġjonali tagħna jkollu biżejjed riżorsi, biżejjed fondi sabiex jaraw kif jistgħu iwasslu il-messaġġ ta' drittijiet tal-bniedem illi eh, tiġi miftema b'mod universali u li tiġi aċċettata. Grazzi. Grazzi ħafna għal dan il-klim ċar. Issa nixtieq ngħaddi l kelma li ċittadin ehm, ċittadin Ġermaniż tagħna l-professur eh, Beate Rudolf. Grazzi ħafna. Kollegi, qed nieħu gost ħafna li għedha unek foskom biex nimarka il-70 anniversarju tal dikirazzjoni Universali tad Drittijiet tal-Bniedem. Rajna ħafna progress mill-adozzjoni tal-UDHR fl-1948 imma rajna wkoll eh, noqqasijiet fid-drittijiet tal-bniedem u fil-qafas ta' protezzjoni internazzjonali. Jiena nitkellem kif l-istituzzjonijiet nazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem jew l-NHRIs jappoġġaw l-universalizmu l-implementazzjoni tal-obbligi internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem fil-waqt illi nizguraw illi jkun hemm dritti tal-bidem lokali skont il-valuri tal-Unjoni Ewropea biex bekk dawn ikunu realtà għal kulħadd. 70 sena ilu kien eh, fl-axħar tal-żewġ eh, gwerer dinjin il-komunità internazzjonali rikonoxxiet il-UDHR għal-libertà, ġustizzja għal paċi u żvilupp tkun possibbli biss bir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem li huma universali fin-natura tagħhom u dawn huma parti minn dawk li għandhom dawn id-drittijiet f'dawn il-snin ġejjin bl-adozzjoni ta' dawn id-drittijiet tal-bniedem vinkollanti ehm, aħna kellna eh, valuri universali. 25 sena oħra il-konferenza dinija fi Vienna għad-drittijiet tal-bniedem irrikonoxxiet li hemm bżonn ta' aktar sforzi sabiex dawn id-drittijiet ikunu realtà. Għal dan ir-raġun, għal din ir-raġuni l-istati eh, impenjaw ruħom sabiex jisaxħu il-mekkanizmi eh, ta' implementazzjoni domestika u b'mod partikolari kull stat stabilixxa NHRI sabiex jagħmel monitoraġġ, rapportaġġ u anki jagħti parriri għall implementazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fuq livell nazzjonali u jippromovu l-kultura ta' drittijiet tal-bniedem. L-NHRIs għamlu monitoraġġ ta' sitwazzjoni eh, f'pajjiżhom u rrapportaw lill-Parlament u lill-pubbliku investigaw sitwazzjonijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem, resqu dawn il-każijiet ta' ksur fil rat internazzjonali u domestiċi u l-NHRIs setgħu anki jħarsu lejn il-menti individwali. Eh, għalhekk anki l-NHRI saħarsu lejn anki til eh, eh, ġudizzjarji sabiex jintużaw fil-proċedimenti fil-futur u allura qed l-NHRIs huma ta' mekkaniżmi ta' kontabilità u anke monitoraġġ biex jipprevenu l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. E, l-standard rikonoxxu tal-NHRIs huma skont il-prinċipji ta' Pariġi li ġiet maqbula mill-Assembleja Ġenerali ta' Ġus Maquda 25 sen Illum l-eżistenza tal-prinċipji ta' Pariġi hija indikatur fil-qalba tal-mira numru 16 ta' l aġenda 2030 għall-iżvilupp sostenibbli. L-NHRIs huma entitajiet tal-Istat indipendenti mill-Gvern li jippromovu jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem. Dawn jiġu akkreditati kull ħames snin b'referenza tal-prinċipi ta' Pariġi biex jiżguraw li jkun hemm l-indipendenza, l-pluralizmu, il-responsabilità u effettività tagħhom. Flimkien huma jiffurmaw l-Alleanza Globali tal-NHRIs eh, li għandhom erba networks reġjonali fl-Afrika, eh, fil-pajjiżi Amerikani, l-Azja paċifiku u l-Ewropa. L-NHRIs huma ta' pont bejn l-arenas eh, internazzjonali u nazzjonali huma japplikaw l-istandards ta' drittijiet tal-bniedem internazzjonali iżda huma atturi nazzjonali fundamentali wkoll li jifmu l kuntest lokali billi jgħinu fl-implementazzjoni ta' dritt tal-bniedem jikkontribwixxu għall prevenzjoni. Ħafna NHRIs fil-fatt joħolqu mekkaniżmi ta' twissija bikrija eh, bħala mezzi innovattivi ta' monitoraġġ. NHRI Kenjana pereżempju illi tidentifika hotspots ta' konflitt potenzjali waqt il-kampanja tal-elezzjoni u anki tibat informazzjoni lill popolazzjoni messaġġi biex ikun hemm reazzjoni malajr. Eh, dawn l-entitajiet ta' internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem ikun hemm monitoraġġ u rispons u hekk titieħed azzjoni ta' malajr u l-gvernijiet jinżammu responsabbli. Aħna l-NHRs jikontribwixxu wkoll għax-xogħol tal-qafas reġjonali ta' drittijiet tal-bniedem, pereżempju il- l-Enri, l-istazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem għandhom eh, status permanenti ta' osservatur u bekk ikunu jistaw jieħdu azzjonijiet immirati u effettivi. E, fil-pajzi Amerikani l-NHRIs għamlu sottomissjonijiet konġunti lill kummissjoni Interamerikana drittijiet tal-bnidem meta kien hemm teddit fuq id-drittijiet. Il-network tal-NHRIs Afrikani għamlu linji gwida sabiex issir monitoraġġ tal-implementazzjoni għal rekomendazzjonijiet tal-Kummissjoni Afrikana fuq e, drittijiet e, tan-nies fil-Azja Paċifiku, in-noqas ta' qafas reġjonali ta' drittijiet tal-bniedem eh, minħabba fekk li nċajs kooperaw flimkien mal-Kummissjoni Intergovernmentali fuq id-drittijiet tal-bniedem. Aħna rridu nħarsu eh, lejn l-irwol importanti ta' NHRIs fil-fissazzjonijiet iktar wiesa tal soċjetà Aħna fis-70 anniversarju qed inħarsu lejn inqas ta' drittijiet tal-bniedem u sistemi ta' protezzjoni tagħhom, hemm żieda ta' popolazzjoni ta' populiżmu u eh, li waslet għal problemi. Rajna illi eh, l-istati nettelqu minn din is-sistema ta' dritt tal-bniedem u rajna wkoll li l- l-standards internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem qed tiġi mistoqsija u allura Anki l-funzjonament ta' supervizjoni ta' drittijiet tal-bnidem reġjonali eh, qed tiġi mistoqsija u irridu nħarsu lejn il-part integrali ta' dritti ta' sistema tal eh, internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem u importanti li l-entitajiet nazzjonali jkunu aktar viċin tal-drittijiet tal-bniedem. U allura Eh, irrid ikun hemm xogħol lokali għad-drittijiet tal-bniedem fil-kontesti nazzjonali u fil kif ukoll nagħtu edukazzjoni tad drittijiet eh, lill-popolazzjoni u anki lill-aġenti. L-NHRIs ukoll waslu dawn id-drittijiet tal-bniedem iktar fil-viċin mal-atturi statali u s-soċjetà ċivili, inkluż il dawk li jiddefendu d drittijiet fil-fat il-dekirazzjoni ta' Marrakesh reċenti eh, fuq pjanijiet reġjonali titkellem fuq kif nistgħu naħdmu għal protezzjoni tal-ispazju demokratiku f'pajjiż u għal dawk li defendu drittijiet. Eh, din hija ta' prevenzjoni u eh, għandha kooperazzjoni mill-viċin mal-mekkaniżmi internazzjonali. Il-pjan tazzjoni Enris eh, ġimni dillum u tistgħu issibuh isfel flimkien ma' pubblikazzjoni li turi kif l-NHRIs qed tappoġġa għal dawk li defendu drittijiet tal bnidem madwar l-Ewropa. Sinjuri, l-NHRIs huma imsiba naturali sabiex l-Unjoni Ewropea timxi mal impenn tagħha għad-drittijiet tal-bniedem. L-NHRIs fl-Istati Membri b'appoġġ ta' Henry ehm, jaħdmu sabiex jiġi implementat tiġi implementata l-Karta tal-Unjoni Ewropea. F'pajjiżi terzi l-NHRIs jagħtu l-informazzjoni lil delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea tipparteċipa fi dialogi u rapporti ta' progress u toħroġ proġetti konġunti ehm, sabiex nejnu l tal lokal meta jaħdmu fl-Unjoni mal-Unjoni Ewropea. L-NHRIs huma atturi kredibbli u ta' fiduċja eh, li huma li joffru dialogu miftuħ azzjoni dipendenti anki fil-ġurisdizzjoni nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem. L-irwol importanti tal-NHRIs ġiet rikonoxxuta fil-pjantazzjoni, ehm, b'kooperazzjoni mal-NHRIs bħala l-ewwel azzjoni. L-Unjoni Ewropea hija impenjata sabiex tappoġġja lil anki eh, anke konformità tal-prinċipji ta' Pariġi, inkluż anke sitwazzjonijiet fejn l-NHRIs jaqgħu taħt teddid bħal Filippini u fis-Sierra Leone. Eh, apparti dan l-appoġġ politiku, eh, l-Unjoni Ewropea tappoġġja l-Ganri u l-networks reġjonali biex ikun hemm skambju mal-NHRIs e, e, inkluż anki l-NHRIs tal-Unjoni Ewropea. Il-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-NHRIs tista' tkun iktar b'saħħitha billi jkun hemm implementazzjoni e, ta' drittijiet tal-bniedem universali. Il-parteċipazzjoni tal-NHRIs jistgħu jgħinu għal approċċ konsistenzi għad dialogi, l-UPR u proċessi oħrajn. Irridu niżguraw illi l progress ma jintilirx u allura nistennew pjantazzjoni ġdid għal drittijiet tal-bniedem u demokrazija biex ninkludu li l-NHRIs u l-MFF għandu jirrikonoxxi l-NHRIs ukoll bħala msiba essenzjali biex nappoġġjaw id-drittijiet u l-valuri tal-Unjoni Ewropea, inklużi sat ta' drittijiet tal-bniedem u spazju demokratiku. Sinjuri, billi naħdmu flimkien l-NHRIs, il-Soċjetà Ċivili l-Unjoni Ewropea jistgħu jappoġġjaw il-mekkaniżmi reġjonali u internazzjonali ta' drittijiet u anki jkun hemm implementazzjoni nazzjonali tal-standards universali. Hekk kif kien maħsub fid-dikirazzjoni 70 sena ilu. Ehm, b'azzjoni kollaborata aħna nistgħu nagħmlu din is-sistema ta' dritti tal-bniedem realtà billi jkun hemm parteċipazzjoni ta' kull min eh, jipproteġi drittijiet u jkun hemm eżistenza ta' qafas eh, b'saħħtu u effettiv reġjonali. Ganri, Henry u l-NHRIs lesti biex jaħdmu flimkien magħkom biex kulħadd ikun jista' jgawdi minn dawn id-dritt tal-bniedem universali madwar id-dinja. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Frau Professor Rudolph. And now we come Grazzi ħafna Professor Rudolf fissa l-aħħar kelliem. Il-Professur Panzer mill-Kanada. Jina mill-territorju Mikmani f'dak li issa huwa magħruf bħala il-Kanada għalija huwa unur kbir li kont mistiedna hawnhekk mill-President tas sottokumitat is-Sur Panzeri kif ukoll il-President Eh, li qed jospitani. Iwa ta' unura lija u tal-li u kol ħriġtu mill-zona, mill-comfort zone ta'kom u permettejtu il-leħen ta' mara indiġina ta' l-opinjoni tagħha fuq drittijiet tal-midem fi kuntest globali. Kultant nifokaw ħafna fuq il-progress li sar u niċċelebraw il-liġijiet, il-politiki li u jiva u maffarijiet li għanna niċċelebrawhom, imma jpoġġuna f'post fejn kunu komdi u kultant forsi nistriħu naqra f'dak il-pożizzjoni u dan iġalna niżers u naqra l-isfel u nkunu inqas qassa ta' dak li qed jiġri eh, lin-nies madwar id-dinja u hemm din il-tendenza umana ovvjament li rridu nisimgħu it-tajjeb u kultant forsi anka omja għal affarijiet li huma differenti ħafna. Imma bżonn li nifmu l messaġġi tad difensuri tad drittijiet ta' bniedem madwar id-dinja, speċjalment il-popli indiġeni, mhijiex biss lill gvernijiet lill organizzazzjonijiet u mhijiex biss biex nikkonvinċu lil dawk li ma jaqblux magħna li jiġu magħna Emma spettiħor għal dawn il-messagġi, iġifiri li n-informaw, natu seta u nimmobilizzaw l popli indiġeni sabiex ikunu jistaw jihdu tmexxija fidejhom fid-difiża tal-drittijiet tal-popli indiġeni sabiex jagħmlu differenza għabbażi kontinwa sabiex il-komunitajiet tagħna jkollhom tama għaliex meta l-komunitajiet m'għandhomx tama hemmhekk naraw pereżempju livelli għolja ta' suċidju. Għalhekk jiena naħseb huwa importanti wkoll li pajjiżi żviluppati ħafna li jkunu biżejjed kuraġġużi li jużaw lilhom infushom bħala eżempju mhux biss jiċċelebraw l-affarijiet li jaħsbu li qed jagħmlu tajjeb imma li jkollhom il-kuraġġ li jenfasizzaw l-affarijiet li mhumiex sejrin daqshekk tajjeb u għalhekk jien użal il kanada bħala eżempju għaliex il-Kanada bħalma nafu hija waħda mill-ikbar u l-iżjed pajjiżi sinjuri fid-dinja u f'kull fora internazzjonali ehm, tfaħħar li l-annifisa għal l-impen taħħa lejn multikulturalizmu, l-igwaljanza ta' bejn is-sessi, ugwaljanza għanna u koll għafas tal-ġittijiet nazjonali, tal-ġittijiet tal-bnina fuq livell nazjonali, li parteċipaw fl-entitajiet kollha ta' trattati, il-Kostituzzjoni tagħna għandha ċertu eh, drittijiet u koll, libertà, libertà tal-istampa. tal tal istampa u mod uniku wkoll impenn li eh, tipproteġi drittijiet tal-art ta' popli indiġeni u aboriġeni. Hija waħda mill-ħames eh, mill-aħjar ħames pajjiżi biex wieħed jgħix U l-indiċi dejjem ipoġġi l-Kanada viċin l-ewwel 10 pajjiżi, l-aħjar 10 pajjiżi, din hija ħaġa inkredibbli ovvjament li tiġbed lin-nies biex jgħixu hemm, imma meta tiżola l kundizzjonijiet tal-popli indiġeni fil-Kanada, l-indiċi tal-izvilup tal-bnedmin tal-ġus maquda jaqa minn eh, wieħed mill-aħjar 10 għal 78 eh, eh, post ta' 60 post wara pajjiżi bħall-Arġentina u pajjiżi oħra hemm kontradizzjoni drammatika f'pajjiżna tantu hekk li l-ex rapporter speċjali għal popli indiġeni jgħid li l kanada nifissa hija din il-kontradizzjoni inkredibbli hija waħda li tappoġġa u tipproteġi drittijiet tal-bniedem, għandha protezzjoni tal-popli indiġeni, eċetera, imma għamlet ksur taħt kull waħda mill-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Illum m'hemmx protezzjoni waħda ta' drittijiet tal-bniedem li mhix qed tiġi miksura bħalissa minn Kanada stess lejn il-nies indiġeni, il-popli indiġeni. Għalhekk kultant irridu nkunu speċifiċi ħafna rridu nħarsu lejn il-kundizzjonijiet ta' gruppi speċifiċi ħafna li l-popli indiġeni huma biss 5% tal-popolazzjoni tal-Kanada imma iżjed minn 20% minnhom qas biss għandhom aċċess għal ilma nadif biex jixorbu. U da f'pajjiż li verament huwa sinjur. 40% tal-nies li m'għandhomx dar fejn jgħixu eh, fil-Kanada huma propju popli indiġeni, ma f'ċertu provinċi huma anka 90% fuq xirin ta' snin Eh, kellna l-ola rati ta' eh, mart, per eżempju, l-ola rati ta' incidenti u l-ola l-ola eh, raġuni għal-mewt fost dawn in-nies huwa għapropju suicidju. Il-First Nation tal-Kanada on għandha l-ola rata ta' suicidju fid-dinja ilhom b'dan ir-rekord għal 25 sena, inkluż ġifieri meta mqabbel ma' pajjiżi fejn il-gwerra. Kif jista' jkun? Kif tista' tkun din is-sitwazzjoni? Kemm hawn nies li jafu biha għan-nisa u tfal ovvjament is-sitwazzjoni hija ħafna qar aktar minn 60% ta' familji indiġni jgħixu jiexu fil-faqar, iġbir tfal li jiexu fil-faqar. Ir-rappreżentazzjoni eċċessiva tal-popli indiġeni fil-ħabsijiet hija eh, sitwazzjoni li qiegħda tiħrax u anka t tfajliet f'ċertu istituzzjonijiet 28% tal-persuni li qegħdin mill-ħabs, tfajlit li qegħdin ħabs huma tfajlit indiġeni u dalwaqt tkun 100%. Il-Kanada tidher li mixja l-qudiem tagħmel progress imma mhux għal dawk li huma l-popli indiġeni u xi ngħidu dwar ir-rata ta' nisa ta' li jiġu maqtula jinkalla li jisparixxu hija qoli ħafna u il-rata li teżisti għasħat ma jimmaġina li teżisti fil-Kanada. Aktar minn 40% tan nisa tfajliet u anka trabi indiġeni jiġu eh, maħtufa u traffikati u raġuni waħda biss. Għaliex ma jiġux ikkastigati, mem lebda konsegwenza fil-soċjetà tagħna jekk inti tagħmel violenza kontra n-nisa indiġena, pratikament rata ta' 100% ta' impunità ġuri bla kastik u anka organizzazzjonijiet bħal eh, Amnesty International, Human Rights Watch, oħrajn eh, għadu mana biex jiġbdu dan l-attenzjoni tal-dinja u li kiku ma kenniex il-mekkanizmi internazzjonali li l-ħana tagħna kiku ħadd ma jisma'hom. Aħna ipprovajna inna xirin ta' snin ippruvaw li nikkonvinċu l-Kanada li tieħu azzjoni ma huwa biss minħabba l-intervent tal- IACHR, il-Kumitat SIDOC, il-Kumitati fuq id-drittijiet tal-bniedem, ġifieri dawn l-entitajiet kollha tawna l-opportunità u leħen biex ngħidu isma' dan li qed jiġri tistgħu tagħmlu rakkomandazzjoniet, rakkomandazzjonijiet, taħdmu taħdmu flimkien mal-Kanada sabiex tinkoraġġuhom li jbidlu din is-sitwazzjoni. U għalek li jiena naħseb li l-mekkaniżmi globali fuq id-drittijiet tal-bniedem huma meħtieġa għaliex din hija kriżi umanitarja U anke jekk ħafna ħafna nies jaħsbu li dinja sempliċement parti mill-wirt koloniali tal-Kanada, xi ħaġa li teżisti fil-kodba tal-istorja, illum qed isiru l-istess affarijiet, sterilizzazzjonijiet per pereżempju, dawn huma affarijiet li għaddejjin bħalissa n-nisa u tfajlit tagħna għadhom qed jiġu sterilizzati. Dawn huma l-problemi li pajjiżi żviluppati ilhom li ħelsu minnhom, jina għandi numru ta' eżempju pożittivi. Naf li hemm ħafna kritiċi tal-ġus maquda jew inkella tal-mekkanizmi tat-trattati u tal ġutti tal-bniedem għaliex m'hemmx mekkaniżmu ta' nfurzar ma jiġux bl-armata tagħhom biex jassiguraw li l-pajjiżi eh, iwet u dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma jekk tħarsu il-każ ta' Sandra Lovelace fis sebajnijiet meta l-Kanada irrifjutat li temenda il-lat Indjan u l-diskriminazzjoni kontra in-nisa għal dawk li huma n-nisa indiġeni u Ġnus ma' kienu dawk li semmaw il-kas u għalu li dan kien ksur kbir tal Eh, fuq ta' drittijiet ċivili u tal-bniedem u dan ġalna nistħu biżejjed biex il-Kanada emendat il-liġi ma spiċċax il-diskriminazzjoni kollha kontra s-sessi ma eh, bidlet ħafna minna u din kiku ma kienx seħli kiku ma kienx emmenti ta' internazzjonali ħarset li b'mod indipendenti u qalet le din ma tistax isseħ kontra popli indiġeni bl-istess mod għal 20 ta' snin aħna <coughs> provajna ninvolvu lil Kanada f'inkjesta nazzjonali ta' nisa u tfajliet indiġeni li huma sparixxew Ewropew aħna hemm solidarjetà dejjem qed tikber fl-Istati Uniti, fil messiko fil-Messiku ħdimna flimkien għaliex anke huma ma kellhomx appoġġ il-komunità diskriminazzjoni kontra id-diskriminazzjoni kontra n-nisa, l-IHCHR u oħrajn qalu li dan huwa ksur gravi tal drittijiet ewlenin tal-gruppi indiġeni fil-Kanada u aħna nirrakkomandaw li tagħmlu inkjesta ma'mlux dan mill-ewwel imma kien hemm rapport wara liħor wara liħor u dan għenna nibnu l-momentum poġġu pressjoni sabiex il-Kanada fl-aħħar għamlet inkjesta nazzjonali fuq dawn in-nisa indiġeni li jiġu maqtula u sparixxew. Isset isseħ di imma din ma kienx isseħ mingħajr dawn il-mekkaniżmi internazzjonali li jagħtuna l-leħen. Għalhekk jiena nixtieq namel sejħa u nitlob lilkom il-koll l-Unjoni Ewropea sabiex tkunu mħassbin dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem li jiġru f'pajjiżi oħra, mhux biss il-pajjiżi li tismaw dwarhom fl-aħbarijiet, imma speċjalment dawk li mhumiex fl-aħbarijiet, l-alleati tagħkom, l-inseħba tagħkom, għaliex intom forsi taħsbu li ksur fil-Kanada ma ma jaffettwakomx, jiena ngħid iva li jaffettwawkom għaliex l-umanità, d-dinjità umana dan huma kunċetti globali, aħna ngħixu f'familja globali U jiena bħal maġġoranza tal-familja tak, familji takom, aħna bħala individwi responsabli ta' dan kollu. Aħna forsi ma neħdukux, nħdux gost meta il-ġenituri tagħna nanniet, t sijiet tagħna iżommuna responsabli tal-azzjonijiet tagħna, imma hekk għandu jsir u fil-familja globali hemm familji oħra, pajjiżi oħra li jżommu il-pajjiżi l-oħra responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom għaliex aħna il-koll nibbenefikaw Zommu f'moħħkom il-ftejimiet internazzjonali kummerċali fejn il-Kanada tikser id-drittijiet tal-popli indiġeni sabiex ikollha prodotti u servizzi għal ftejmiet internazzjonali dik forsi tibbenefika liku lilkom imma toħloq u tikkawża il-mewt u distruzzjoni ta' affarijiet oħra f'komunitajiet indiġeni. Għalhekk qatt m'għandkom tippermettu l-Kanada, Stati Uniti jew kwalunkwe pajjiż ieħor jgħidilkom tindaħlux fl-affarijiet tagħna l-umanità, id-dinjità umana u d-dritt tal-ħajja, dawn huma kollha affarijiet li jaffettwawna l-koll u maffarina, għalek jina naħseb li flimkien nistaw namlu dan. Maħniċ għet nitkelmu fuq il-numru tal-liġijiet, mux dak importanti, mhux dik turina jekk intomx favur id-drittijiet tal-bniedem, le, kif timplementawhom, kif tassiguraw li n-nies għandhom il-protezzjoni mhijiex il-lista twila ta' programmi u servizzi ta' gvern li għandkom, imma l-impatt reali fuq n nies fuq in-nies li qegħdin jirċievu dawk is-servizzi. Għalhekk jiena naħseb li aħna il-koll għandna nikvernaw fil-komunità globali għabbażi ta' għafas ta' drittijiet tal-bniedem u id-drittijiet tal-bniedem m'għandix tkun xi kuntest xi kompetizzjoni ta' popolarità, nitkellmu fuq id-dinjità umana u jien jekk titkisser għal wieħed ħad titkisser għal kulħadd. Grazzi. Thank you, Professor Pom. Grazzi ħafna, Professur Pomada, għal dawn il-kommenti verament li għanluna minn perspettiva tal-First Nation. Forsi inti taf li għanna sottokumitat għal drittijiet tal-bniedem eh, tal-Parlament kien fil-Kanada ġimatejn ilu u konna naqraw l-ewwel rapporti li ħarġu minn dik iż-żjara u li ġew ppreżentati. Sinjuri, Salħa sa' 7 u jew 7 minuti rritu nieqfu eh, għax hemm avveniment ieħor ġbi għandna isu 20-25 minuta għal mistoqsijiet għaw erba' min-nies li jixtiequ jitkellmu, nixtieq nitlobkom ma taqbżux żewġ minuti ħalli nagħtu ċans lil panelist biex iwieġbu huma eh, fuq il-mistoqsijiet li tagħmlu. Ħanibda bil-kollega mill-Parlament eh, Ewropew Barbara Loħbila. Grazzi, Sur President. Nixtieq nagħmel kumment lil Sur Garcia. Aħna bħala Parlament Reġjonali aħna benefikajna b'mod kbir mill-ħidma tagħkom fuq il-feminisida sirf ftit snin ilu għaliex il-mod kif intom iddefinixxejtuha u kif għajnimtu l-attenzjoni tal-pubbliku intom kien il-bażi li aħna ħdimna fuqu. Iġviri, aħna għet nitkelmu fuq l-insaxħu l-xurxin, issa għandi mistoqsija l-sur eh, professur Gojlumbu. Fl-2013 uħut minna, inklus jien, morna l-Unjoni Afrikana, morna nżuru l-Unjoni Afrikana. U jina nifem li fiħdan l-Unjoni Afrikana l-istituzzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem, il-mekkanizmi huma iżar mill-sforzi li qegħdin isiru fuq in-negozjati ta' paċi fil-prevenzjoni tal-konflitt. Tallimna u koll li huwa diffiċli ħafna li l-NGOs tal-drittijiet tal-bniedem biex ikollhom aċċess fil-Unjoni Afrikana. Is-sitwazzjoni inbidlet? Kif ukoll kien hemm dibattitu li l-Qorti Kriminali Internazzjonali l-ICC u kellna lis sinjura Vensuda fil-panel ta' qabel Eh, li din il-qorti faċċat ħafna kritika minn naħa tax xi tmexxija Afrikana u ntqal li minflok in eh, resqu il reati kriminali u ta' gwerra tagħna u din il-qorti aħna nippreferu li kieku inżidu u nestendu il-ħidma tal-qorti ehm, ta' drittijiet tal-bniedem Afrikana. Mela dan ix-xogħol dawn id-diskussjonijiet għada għaddejja eh, bħalma ġara, jew inkella waqfet bħalma ġara f'ħafna pajjiżi Afrikani oħra. Grazzi ħafna, Signora Loħbila. Issa Lidja Oltijanu, Segretarju Ġenerali għal Libertà Reliġjuża. Grazzi ħafna, Sur President. Jina ninsabaw ekki. Grazie ħafna, eccellenzi, signori. Aħwa, eh, fil-umanità nistgħu ngħidu hekk, jiena verament kuntent li jataw illum. Jiena napprezza ħafna dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem, imma mhux biss l-Unjoni Ewropea, l-OECD, il-Kunsill tal-Ewropa u l-ġnus Maquda, speċjalment l-organizzazzjoni qed nirrappreżenta jiena li nħolqot fl-1946 u l-ewwel president kienet fil-fatt propju Sinjura Roosevelt. Jiena nħossni onorat li qed nappreżenta din l-organizzazzjoni u b'mod pratiku qed nenfasizza l-fatt li għandna bżonn niddefendu il xulxin iżjed milli li l-nifsi. Jekk nagħmlu dan, pratikament aħna niddefendu s-sigurtà tagħna, l-paċi tagħna, s-soċjetà tagħna. Sinjura Roosevelt qalet mill-bidunet meta i kienet ir-raba president ta' dan il-kumitat u nikkwota. Id-drittijiet bażiċi tal-bniedem faċli li nifhmuhom il-libertà ta' eh, kelma, tal-istampa, tal koscienza eh, tal-assembleja, petizzjoni, dritt li l-nies ikunu siguri fid-dar tagħhom, eh, li ma jkollhomx ċertu tfittxijiet fid-dar tagħhom U it-test immedjat mhuwiex biss nistendu ngħidu eżattament li ma drittijiet tal-nidem inkisbu, imma id-direzzjoni li fiha minn xi xogħol. Iva, sinjuri. Dak li nixtieq nenfasizza llum huwa li għandna bżonn naħdmu flimkien niddefendu il-libertà tar-reliġjon, tal-ħsieb, il-libertà ta' assembleja, il-libertajiet kollha li x'b'dan il-mod niddefendu il-libertajiet fundamentali li jistaw jiġu protetti b'mod tajb ħafna fis-soċjetà tagħna, issa l-mistoqsija tiegħi hija din għalikom. Kif nistaw nevitaw li nużaw sigurtà tal-nazzjon tal fis-soċjetà tagħna li taffettwa pratikament lill immigranti ir-refuġjati jew anke l-minoranzi. Għaliex ġrat f'kemm il-darba il per eżempju kollok gvern mill-Europa mil tal-Vant qed leġislazzjoni dwar is-sigurtà internazzjonali tista' taffettwa l-minoranzi reliġjużi. Kif nistgħu naffettwaw nevitaw għadi? Kif nistgħu nipproteġu l-libertajiet fundamentali tagħna? Għaliex bħalma jagħmel Jurgen Rinon eh, qed jipprova jagħmel dan il-protezzjoni, napprezza risposta. Grazzi ħafna. Issa għaxin Akena mill netwerk Pan-Afrikan ta' ċittadini. Grazzi ħafna, Sur President, għalli li tajtni din l-opportunità nkun nista' nitkellem jiena għandi mistoqsija għal Kummissarju Remjumbu. Aħna fil-Afrika kif nigarantixxu drittijiet tal-bniedem, speċjalment għal komunitajiet marginalizzati eh, bħal eh, gruppi LGBTI Q mhux sigrit li l-gvernijiet li jixtiequ jevitaw ir-responsabilizzazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem qed jużaw l-omofobija bħala bażi biex jimminaw id-drittijiet tal-bniedem pajjiżi bħal bħal Rwanda qed jagħmlu attak fuq il komissjoni u d-drittijiet tal-LGBTI fl-Afrika u qegħdin jużaw il frażi ta' valuri afrikani isu dawn il-valuri appoġġaw l-intolleranza u it-tneħħija ta' dak li għamel l kull bniedem uman. Din iċċaqliqa u koll qed tipprova tagħlaq l-ispazju li l-organizzazzjoni tas soċjetà ċivili ħolqu propju fil-Kummissjoni. Minn-naħa l-oħra intom żidtu l-oppressjoni u imxejna lura eh, għal dik li hija id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi bħal Tanzanija fejn il-reġim eh, ta' oppressjoni qed jitkellem mhux biss kontra l-LGBTI imma anka oħrajn difensuri oħra. Kummissjoni, kif taraw ir-rwol tagħkom? Kif nistgħu nagħtu lura lill-Afrika l-pożizzjoni tagħha fil-protezzjoni tad-dinjità umana kif hemm fil-Karta Afrikana tad Drittijiet tal-Bniedem? inkluż li UDHR. Il-UDHR. Mod partikolari sur kummissarju kif nistgħu nipproteġu d-dinjità tal-popolazzjonijiet vulnerabbli tal-Afrika. Grazzi ħafna Sinjura Akina, issa fadlinna mistoqsija waħda jew eh, stqarrija waħda huma Farruk Ozma mill-ġurnalisti Somali. Grazzi ħafna, Sur President. Jina Omar Faru Gosman minn eh, min, eh, Somalia u verament kontent li jgħataw illum. Għalix fis Somalia aħna qegħdin niġġieldu kultura ta' stigmatizzazzjoni u leġitimazzazzjoni ta' dawk li defendu drittijiet tal-bniedem dawk li jisemmu leħenom fid-difiża tal-libertà tal-espressjoni u tal-assoċjazzjoni. Jiena ġej mill-Unjoni tal-Ġurnalisti u pajjiżi u għaliżjed pajjiż perikolus li wieħed ikun ġurnalist fih fl-Afrika. Jiena kuntent li l-Kummissarju Remi wow preżenti fil-panel tal-lum jiena xtaqt insaqsi kif u liema sinerġiji jistgħu jiġu żviluppati b'din il-kultura ta' stigmatizzazzjoni, deleġittimazzazzjoni li il-defensuri ta' drittijiet tal-bniedem qegħdin jiffaċċaw fl-Afrika u fl-Amerika Latina kif l-remi x-sinerġiji tista' tiżviluppa fil-ġlida kontra dan. U jiena nixtieq nesprimi wkoll il-gratitudni tagħna lill Parlament Ewropew talli adottajtu riżoluzzjoni f'Lulju ta' din is-sena li titkellem propju fuq li neliminaw l-istigmatizzazzjoni kontra l-ġurnalisti, trade unionisti u dawk li jġildu għal libertà tal-espressjoni u għat-assoċazzjoni f'pajjiżna. Grazzi. Grazzi ħafna u grazzi u koll għal klim ġentili fit-tmim li aħna bħala Parlament Ewropew eh, napprezzaw dinja kwistjoni importanti fis somalia sem formawna li fil-fat irridu nispiċċaw mux aktar tart mis-seba meħabba l-interpreti għax għandhom id-dritt li jispiċċaw xogħol tagħhom ġifieri fadlinna 10 minuti, kull panelist ħajkollu mhux aktar minn żewġ minuti. Naf li forsi taqtalkom naqra qalbkom imma hekk għandu jkun. Issa rrid niħossib il-gender balance mela bdejna bl-irġiel u naħseb ħanamlu bil-kontra issa ngħaddu il-panelist nisa tagħna il-kelma l-ewwel. Mela, min jixtieq jibda? Vielen Dank. Um, I take up the question from the gentleman uh, from Grazzi. Nishti jena niħu il-domanda mill-soċetajiet reġuzi l-użu ta' sikurta nazjonali biex nillimitaw id-drittijiet tal-persuni, mux biss il-minoritajiet reġuzi manki oħrajn kritiċi tal-gvern, per eżempju, u mem lebda risposta mir rispett tal-istituzzjonijiet aħna namlu aħna x'namlu, aħna minnaħa waħda meta natu pariri fil-gvern fil-parlament aħna nirrakkomandaw ir-rispett tal-prinċipju ta' proporzjonalità u nindikaw l-effett diskriminatorju u napellaw għall-evalwazzjonijiet tal-liġijiet u, u l-impatt li għandhom fuq ċerti gruppi ta' persuni il-Kommissjoni Franċiża per eżempju fuq id-drittijiet tal-bniedem eh, fil-każijiet ta' eh, stat ta' emerġenza fi Franza għal protezzjoni tal-sikurtà nazzjonali li kella impatt fuq il-minoranzi. U aħna eh, morru anki fil erati niftu każijiet u, anki u dim il erati kostituzzjonali ta' pajjiżin dan u għallat e, legali. U minna ħallu ħram bat iridu nimpenjaw roħna ma' soċieta fid battitu publiku biex nġiddu kontra il fat li ċerti gruppi partikolari jistaw ikunu perikolużi. U aħna nfakru l-politiċi fuq il responsibilità partikolari illi mandomx e, e, e, iżidu il-razzizmu jew il-diskriminazzjoni reġjuż u tanki anki għall-edukazzjoni fid-drittijiet tal-bniedem mhux biss ngħidu x'inhi liġi ma illi namlu mod li l-persuni jifmu x'inhuma il-valuri ta' drittijiet tal-bniedem u namlu mod li l-persuni <coughs> isibu l-persuni minn dawn il-komunitajiet nejnu għom jgħinu illi hemm solidarieta' u dak li verament kien rassikuranti fil-pajis tiegħi li kien hemm miljun persuna eh, li għamlu protesta u eh, fuq il-hashtag tal-indivisibilità u soċjetà m'għandix tiġi maqsuma u għandna nibqgħu flimkien tkun xi tkun il-kawża tagħna. Grazzi Sinjura Rudolf, Sinjura Karpan Ħazzer. Nixtieq nikkommenta fuq żewġ affarijiet. L-ewwel waħda hija l-libertà ta' reliġjon. Jew sikurtà kif idkom tafu aħna produċejna dokument li diskuti propju da <coughs> li fejn huwa il-borderline li sa, sa fejn is-sikurtà tista' tiġi użata u fejn il-libertajiet reliġjużi ma jistgħux jiġu kompromessi blebda ċirkostanza fl-isem sikurta nazjonali u aħna għedin dan najduħ fil-gvernijiet u dan jitlob anki rida politika. U ma t-tini punt fuq is-sinerġiji illi semmejtu il semma qabel, aħna għanna spazju kbir ħafna għal titjib fil-mekanizmi reġjonali u nazjonali biex nittalmu minn xulxin u biex neżerċitaw azzjoni kollettiva għax sa' kemm aħna naġixxu individualment fis silos tagħna, allora dan l-effett huwa ħafna inqas. Grazzi. Grazzi għajt il-President. Professor Opoda, jiena smajt dak li inti għad għax jiena għadni ġej mill-Kanada dal-ħodu, nishtiq inżit mistoqsija. Għax inti kont kritika, għax inti kritikajt is-situazzjoni tal-persuni tal indiġeni fil-Kanada il bdew jimbidlu l-affarijiet minn mindu bdejta eh, kelkom gvern eh, differenti issa jew għada l-istess situazzjoni. Grazzi tal-mistoqsija. Din hija iktar mistoqsija fondamentali illi l-persuni baranini saqsuni għax għax il-gvern ta' qabel kien kontra eh, u kien dejjem jappella fuq is-sikurtà nazzjonali u dan għal-Prim Ministru għal illi memlebda relazzjoni iktar importanti minn dik mal-popoli indiġeni. Imma e, l-affarijiet kollha se marru għall-ar. U anki fuq il-mistoqsija tal-persuna l-oħra fuq is-sikurtà nazzjonali, fuq il-terrorizmu internazzjonali qed tiġi użata bħala skuża biex wieħed jiġħad id-drittijiet e, tal-persuni e, fil-Kanada u ħafna minnhom fil-fatt ma kienux dil-nazzjonijiet kienu kontra terrorizmu, ma kwalunkwe persuna li kellu relazzjonijiet mal eh, relazzjonijiet internazzjonali l-ekonomija u l infrastruttura, kella impatt eh, mirat propju kontro l-persuni indiġeni. Eh, ħafna mill-protesti tagħna kienet dejjem paċifika mingħajr armi u il-persuni li għatmitu fil-protesti tana kienu propju persuni tana stess. U aħna eh, nishtiqo, aħna għamilna dan il-pont illi nipermettu li ġda tkun tunda sekk komprensiva illi tinnega id-drittijiet fondamentali tal-persuni indiġeni u għet jista jestendi għal-jom u koll. U rridu inkunu eh, mħazbin u nistan naraw illi b'dan il-Prim Ministru anke jekk il-rati edin jajdu illi mandomx imorru fil-territorju indiġeni għandhom drittijiet kostituzzjonali ma xorta jamluħda. U għanna verament problema bi għad il-kwistjoni fil-Kanada u l-pajzi l-oħra bżon jihdu nota ta' dan għax dan għandu pat fuq il-ftejmiet eh, internazjonali tal-kummerċ ukoll. Issa Sur Garcia. Grazzi nishtiq anki nfaħar il-parlamentari fuq il-femminicidi u il-punt fakarni fuq element importanti ħafna fuq l-avanzar tal-xol tal-organizzazzjoni internazjonali fuq id-dritti tal-minimu, l-kooperazzjoni tal-istat, il organizzazzjoni internazjonali jistaw jamlu biss kull ma jistaw meta e, ikollhom il-kooperazzjoni tal-istat tal konċernat. Il-kas li jitsemmejt jirreferi għal kas li ġi fil-Orti Interamerikana fl-2009 kienet kawza kontra l-Messiku imħabba situazzjoni speċifika ta' femminicidju fi Chihuahua. L-Orti Amerikana għamlet sentenza kontra l-Messiku u stabiliet responsabilità internazzjonali. Però anki kien hemm miżuri ta' non ripetizzjoni, pratikament obbligat il-Messiku li adottaw politika biex jagħmlu prevenzjoni tal-femminicidi u li tikkastiga dawk ir-reati u dan huwa possibbli għaliex il-Messiku hija parti mill-Konvenzjoni Amerikana u l-Messiku ha rrikonoxxiet il-ġurisdizzjoni tal-Qorti Interamerikana. Sissa 20 stat Amerikan biss rrikonoxxa eh, din il-ġurisdizzjoni tal-Qorti Interamerikana. Allora tridu namlu ħafna biex eh, eh, biex tiġi ratifikata din il-konvenzjoni dan huwa xogħol illi jista' anki jsir mill-Parlament e- Ewropej li jista' jipromovi dawn l-idea. Fil-Kanada wkoll, imma l-Kanada mhijiex e, formatarju tal-din e, il-konvenzjoni u hemmhekk mhijiex rikonoxxuta l-ġurisdizzjoni tal-Qorti Interamerikana. Fl-aħħar, Professur Lumbuj, għandek numru ta' mistoqsijiet personali? Iva, se tkun diffiċli għalija għaliex għandi tliet mistoqsijiet fil-qas minn żewġ minuti, mhux se nkun nista' nikkonkludi. Imma, il-mistoqsija fuq il-kapaċità tal-istituzzjonijiet għad drittijiet tal-bniedem sabiex noħorġu b'riżultati fil-qasam tas sigurtà jiena Irrid ħares għabba proċ iktar interistituzzjonali. Għandna l-Kummissjoni Afrikana u l orti Afrikana hemmhekk jiġu il-mistoqsijiet eh, fuq il-paċi ċaħġa marbuta ma' drittijiet tal-bniedem illi seta tikkontribwixxi għal paċi u sigurtà fil-pajjiżi Afrikani. L-NGOs għandhom l-istatus ta' osservaturi. U nistaqsu jekk jistax ikun hemm orti Afrikana jew fl-ICC. Dan huwa pjan illi jkollna qorti tal-ġustizzja illi jkollha ambitu iktar wiesa' u li ħatiġi li ħasir skont il-mexxejja tal-istati. Fuq il-kwistjoni tal-LGBT. U dawk li defendu drittijiet anki tan-nisa, dawk li qegħdin jaħdmu għal drittijiet tal-LGBT għandhom problemi kbar minħabba l-valuri Afrikani. Jekk tixtieq l-opinjoni tiegħi, Jiena ma rajtx il-valuri Afrikani miktub imkien. Ma naf illi n-nies LGBTI għandhom ħafna diffikultajiet però. L-aktar approċ adekwat bejn l-organizzazzjonijiet internazzjonali li jistaw jgħinu lil dawk li defendu l-drittijiet tal-bniedem u fil-fatt l-aħjar huwa li nippruvaw nimxu man normi tal-Unjoni Ewropea, l-Kunsil tal-Ewropa u tal-OECD u hekk ikunu nistgħu niddefendu lil dawk li qed iddefendu drittijiet tal-bniedem fl-Afrika. Din hija kollha kwistjoni marbuta mal-rida politika nafu li difensuri tal-drittijiet tal-bniedem għandhom problemi fl-Afrika u rridu nagħmluha ċara lill gvernijiet illi il id-difiża ta' dritti tal-bida mhijiex mhuwiex reat. Grazzi. Grazzi ħafna. Sinjuri, nixtieq nirringrazzja lill kellima tal-kontribuzzjonijiet min-naħa tagħhom, naħseb huwa ċar minn dak li smajna il-lejla illi dawn l-istituzzjonijiet għandhom irwol kbir fil-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, imma żgur li rridu nkomplu naħdmu iktar sabiex inkunu proattivi anke fil fi drittijiet tal-bidem madwar id-dinja. Nirringrazzja lil kull min organizza dan l-avveniment u issa sinjuri jiena nistedinkom sabiex tirrelassaw u eh, iżuru l-esibizzjoni ta' drittijiet tal-bnidem fil-tiret solar fil-bini Spinelli li ħatiġi inaugurata mill-Viċi President Heidi Hautala u tkunu tistgħu anke tirrelassaw b'kunċert eh, tal-mużika fil-solar tisfel. Eh, u nixtieq nawguralkom li l tajba u grazzi ħafna tal-li parteċipajtu f'dan il-panel. Merci à vous.